<coughs> Sorry. Good morning, um, everybody. Uh, welcome to our meeting of today. Uh, L-interpreti. Agenda item of. Interpreti ixtiq u jinformaw illi l-interpreti ixtiq u jinformaw illi it-tilwima industrijali mħabba kondizjoni ta' ħidma ġodda ġew imposti unilateralment fuqna u ila dejja din it-tilwima tleġġimat. Minkejja konċessjonijiet vari minn naħatana, il-management ma' l-ebda tentativ li kuntatana biex jirsolvi dan il-konflitt l-interpreti f'ħafna eh, kabini eh, f'din il-laqa ġew rekwizizjonati u allura eh, ġew obbligati jaħdmu biex nipprovaw is-solidarjetà tagħna ma dak li nikkonsideraw violazzjoni ta' drittijiet tal-interpreti li jistrajkjaw u anki diskriminazzjoni kontra ċerta lingwi u kontra ċerti delegati, il-kabini l-oħra deċidew li ma jagħmlux il-waqfin mix-xogħol li kif kien programmat illum. Jiddispjaġina anki ninformawkom li aħna maħnix se naħdmu minuta iktar minn kif suppost u l-interpretazzjoni tiqaf eżattament fin-nofsija. Grazzi. Grazzi ħafna ta' xogħol tagħkom nispera li tkun f'pożizzjoni li ssibu soluzzjoni tajba kulħadd. Mela, allura nistgħu nibdew l-ewwel punt fuq l-aġenda llum li huwa Eh, abbozz emendi dwar il-proposta regolament tal-Parlament Ewropew dwar verifika ta' teknoloġija fis-saħħa fej għanna l-sur Busoj bħala rapporter. Għandek il-kelma. <coughs> Grazzi ħafna, Signora Ċer fil-qosor ħan nitkellem ftit u nispjega fuq ixed din nitkellmu u l-pożizzjoni tiegħi bħala rapporter u nifurma kon ġimgħa dieħla se jkollna laqgħa tax-shadows biex nipprova nippruvaw insibu xi kompromessi u organizzazzjoni għal vot. naħs ningrazzja l-kollegi kollha li għallajna kollha tagħhom, speċjalment li shadows għanna madwar 181 emenda li 77 minnhom huma fl-opinjoni tiegħi L-emendi ippreżentati jiffokaw fuq seba suġġetti prinċipali. Wieħed huwa l-konfidenzjalità u trasparenza u l-prinċipju tagħhom biex nżommu approċċ bilanċjata għall konfidenzjalità. Allura jista' fejn ma jistax ikun hemm data li tkun privata tal-pazjenti eh, li tkun li tinqasam Unbat għanna il-vota maġġoranza, il-maġġoranza hija ta' żewġ terzi l-istess approċ li kien fil-ħdan litre. Jiena naħseb li dan hu l-mod kif nistgħu niproċedu u nifmu il-raġunar ir-raba għandha x'taqsam ma' diversi emendi u l-opinjoni tiegħi li aħna nistgħu eh, eh, nażlu eh, firxa iktar wiesa imma tandi punt interrogatorju fl-organizzazzjonijiet u nixtieq li l-kollegi tiegħi jitkellmu fuq din jew ir-raġunament tagħhom. Is-sitterja u għal aġġornamenti li hija kom l-opinjoni tiegħi u jina naqbel l-elementi f'da sens u l-erja huwa is-setat ta' atti delegati l-loti ta' setat hawnhekk jien għandi tħassib li nagħti seta kompleta lill grupp ta' koordinament ikun interessanti u relevanti li s-servizz legali tagħna jagħtuna l-opinjoni tagħhom fuq il-bażi legali biex nimxu minn mid-drittijiet mill-Kummissjoni għal drittijiet għal organizzazzjoni ta' tagħhom u kif rajna għanna tlet għażliet skont l-emendi li għanna u għadni qed naħdem mal-personal tiegħi u mal-personal li joħor biex narru nistgħu nxinsibu kompromiss dwar dan. Dan huma s-suġġetti prinċipali li tqajmu mill-kumitat tagħna inħares il-qudiem biex nisma' l-kummenti tal-kollegi tiegħi u jkun hemm iżjed kollaborazzjoni f'dan l-istadju tal-kompromessi. Grazzi Sinjura Ċe. Grazzi ħafna lilek. Għall-SND għandna l kelliema li jmiss bħala shadow. Lodwa tajba żis kollegi u Sinjura President jiena ħarist lejn l-emendi u nista nappoġġja ħafna minnhom għax inħoss li huma qed jgħinuna mixin fit triq tajba nixtieq nisħaq biss fuq ħaġa waħda fit f'Marzu tas-sena l-oħra bħala parti minn inizjattiv, bħala rapport ta' inizjattiva propja kun qed inħarsu lejn verifika konġunta kif verifiki ta' teknoloġija fis-saħħa u ta' prodotti li għandhom x'jaqsum mas-saħħa kif in huma u dan jagħti valur mizjut li pazjenti fl-opinjoni tiegħi. Dan ifisser ukoll valur mizjut għal nies li huma morda vulnerabbli li għandhom bżonn għajnuna. U aħna nħossu li ċittadini Ewropej għandhom bżonn aċċess malajr fuq dawn il-prodotti mediċinali meta niġu għal kooperazzjoni min-naħa l-oħra tal-Unjoni Ewropea, iċ-ċittadini kollha jgawdu minna dan wara ħafna snin ta' kooperazzjoni volontarja min-naħa tal-Istati Membri bħala parti mill netwerk ta' daw il-verifiki ta' teknoloġija fis-saħħa HTA stajja billi nimxu pass kbir il qudiem U xaġa li jiena smajt minn ħafna nies mill-Kumitat Envi pereżempju u l-maġġoranza tal-kollegi hawnhekk fil-Parlament u l-gruppi ta' interess jina smajt li proposta tal-Kommissjoni kulħadd għandu jil-axħa eh, kooperazzjoni fil-kamp tal-HTAs. Il-Kunsill miexi pjuttost bil past il meta niġu għal kooperazzjoni u nixtieq insemmi tliet punti importanti li semmit l-aħħar darba. L-ewwel net iktar trasparenza fil-proċess kollu tal-HTA. Dejta kollha relevanti għandha tkun aċċessibbli pubblikament għax dan hu l-uniku mod biex tinħoloq konfidenza, tinħoloq konfidenza fil-sistema fit-tieni post organizzazzjoni ta' soċjetà ċivili u l imsieħba bas soċjali għandhom ikunu iktar imdaħħla jkunu jistgħu jagħtu l-idejat tagħhom fil-proċess kollu kemmu. U fondi, fondi neċessari indipendenti għajkun għandhom ikunu e, fl-idejn u kumpaniji mediċi u ta' farmateċi mandomx jiddominaw dawn il-verifiki l-għajnuna għandha tkun unbiased u independenti. Nispera li rapporter jaċċetta daw tlet punti prinċipali għalli sijar il-kellim li jmiss. L-Onorevoli Dalton bħala Shadow e għaddi kif rajtu MED. Dal grazzi ħafna wasalt fil-ħin. Grazzi rapporter għax-xogħol tiegħu fuq dan bosta opinjoni fuq it-teknoloġija fis-saħħa ma naħsibx li hemm xi differenzi kbar fuq dal-fajl, xi kontroversja fil-Kunsill u Parlamenti Nazzjonali s-saxħa dejjem hija kwistjoni taħra u kull tentattiv biex narmonizzaw l-affarijiet mill-ewwel tqajjem ħafna dubji li qegħdin imbaxxu il-livelli f'dawk il-pajjiżi fejn il-livell tas-saħħa huwa ħafna il-valur terapeutiku tal mediċini huwa għan tajjeb li aħna naqblu fuqu li naqsu l-burokraziji u koll xan eh, zidu eh, l-kooperazzjoni u jkun ta' beneficju għal kulħadd u jkun tajjeb ta' beneficju fi stat membri żgħar li ma jistgħux organizzaw il-verifiki tagħhom infużjon ta' teknoloġiji fis-saħħa. Allura waqt li aħna nattu meħba li regolament aħna naqblu xi tħassib li għandna fuq is-sussidjarjetà min-naħa tal-Parlamenti Nazzjonali speċjalment fuq in-natura mandatorja tal-artiklu 8 li ma tħallix l-awtoritajiet nazzjonali li jwettqu verifiki tagħhom fuq it-teknoloġiji tas-saħħa fil-lista ta' teknoloġiji li għandhom x'għadhom mas-saħħa. Anka aġġeġġi mediċi eh, ħadna elementi minnaħa tal għaldem Allura, nħossu li l-Istati membri għandhom ikollhom iktar wol hawnhekk ċerti eh, sistemi qegħdin jaħdmu f'ċerti sistem f'ċerti stati membri ma foħrajn għad baqax isir. Nħarsu l qodim li naħdem ma' kollegi fuq negozjati li baqanna biex naslu għal approċċ opinjoni pjuttost bilanċjata. Grazzi, grazzi ħafna. Għal grupp l-oħra ma nafx min għandu jitkellem, hemm xi ħadd ah, Iva, dita, għall-għalde. Grazzi ħafna, Signora Ċer, anka jien nixten ringrazzja lir rapporter għax-xogħol minn tiegħu. Nista b'mod ġenerali naqbel mal-plan tal-proposta tal-Komissjoni biex naċċeleraw u nħaffu teknoloġiji fis saħħa nħossu l dan l-approċċ tajjeb li kolna dawn il-verifiki minn flok f'kull wieħed f'kull stat membru. Għanna dejjem inżommu f'moħħna ir-raġuni għal proposta li naqsu pis amministrattiv mhux noħolqu ieħor. Nifhem li s-sitwazzjoni dwar id diskussjoni fil-Kunsill hija pjuttost eh, diffiċli u l-istati membri qed joqogħdu ftit lura milli di jappoġġjawha minħabba li tiħdilhom xi ftit mis-seta minn dawn l-istati membri. Minnaħa l-oħra, b'daw l-HTAs, aħna nkunu għed ħaffu ċerti proċessi oħra. Ikun kontraproduttiv ħafna li mpoġġu kondizjoni mandatorja għal daw il-verifiki u fuq in-naħa l-oħra li nippermettu l-istati membri biex jagħmlu xogħol doppju ta' da kollu għal din ir-raġuni ċerti emendi bħall-artiklu 8 li indirizzaw l-aptek eh, eh, vinkolanti fl-Istati Membri huwa xej diffiċli imma kif qed nifhem l-affarijiet jien hemm sistemi ta' verifika pjuttost differenti skont l-Istat Membru. Allura l-Istati Membri għandhom ikollhom ċerti flessibilta biex iżidu ċerti verifika fuq il livell nazzjonali kif propost minn ċerti kollegi per eżempju emendi wieħed wieħed tminja, wieħed wieħed disa u ieħor. Dan huwa passi il qoddim biex inneħħu d-dubji li għandhom għax ikunu jistgħu jkomplu bil-verifiki nazzjonali tagħhom bħal maqub appraisals. Għal emendi oħra għandi mistoqsija kbira fuq l-ambitu meta niġu għall aġġeġġi mediċi il-Kummissjoni qed tipproponi li tinkludi dawn l-aġġeġġi fuq livell oli biex jimxu eh, dwar l-aġġeġġi mediċi li jem. Daw l-aġġeġġi miex sissa aġġetti oġġett ta' HTA u ta' rimbors fi speċjalment fis settu tal-isptarijiet fl-istati membri ġodda speċjalment. Anka aġġeġġi mediċi mumiex suġġetti għal rimbors minnhom infushom. Anzi, huma koperti taħt ta' rimbors ieħor. Verifika ta' assessments ta' dawn it-tip ta' teknoloġija e pjuttost pis amministrativ għax ftit stati membri ħajużaw dan din verifika l-kwistjonijiet ta' rimbors. Fil-prattika dan ifisser li ħajkolna verifika konġunta li ma tkunx użata għal deċiżjoni ta' rimbors. L-an tal-proposta huwa biex innaqsu pis amministrativ u mhux biex inżidu, allura da mhuwiex konsistenti mal-lan tal-proposta nfusa li ninkludu għaġġeġġi mediċi fl-ambitu. L-evalwazzjoni ta' fil fis-saħħa huma differenti mill-applikazzjoni dwar mediċina il-trattament ta' farmaceutiċi huwa differenti minn dak tal-aġġeġġi, minn trattament tal-aġġeġġi u kull dawk l-aġġeġġi li huma proposti biex ikunu suġġetti għal HTAs per eżempju pacemakers tal-qalb, is-soltu ikunu suġġetti għal ċerta verifika u ċerta proċedura li tinkludi ħiliet minn nurses u oħrajn. Dal-fatt mhuwiex qed jiġi ignorat mill-proposta. Il-proposta taħt eh, tikkonsidra biss l-ġeġġ u mhux il-proċeduri mediċi li mhumiex standardizzati mal-Ewropa biex niċċara meta niġu għal eh, għal ħagġiġi eh, tal livell li l-Parlament Nazzjonali diġa ħasbu għal dan. U għal din ir-raġuni proponejt li ma ninkludix għadġeġi mediċi fl-ambitu. U nista' nieqaf għax diġà tkellim rajt iżejjed u nħares il-qudiem għal iktar xogħol fuq dan il-rapport. Grazzi ħafna ma qed nara li l-ħadd quddiemi, anzi minix qed nara shadows mela b'dan nixtieq li nara dan il-punt fuq l-aġenda sakemm m'hemmx ir-rapporta li jixtieq iżid xi ħaġa ma' dak li nstemma. Iva, grazzi, grazzi ħafna lill kollegi kollha kif ir-rapporter kif qal il-kontroversja mhix kbira ħafna. Anka fih dan l envew u l-Kunsill, għażla waħda hija li noħorġu dawn l-aġġeġġi, anzi anka hemm linja li jiena qed nipproponi wkoll li nilimitaw l-ambitu tal-proposta tal-opinjoni u naraw jekk nistgħux xal kompromess. Grazzi ħafna tiegħid il-rapporter. Grazzi. Issa għandna l-konsiderazzjoni tal-elementi ta' kompromess waqt is-sessjoni tagħna ta' Lulju. Mela, nistgħu nagħlqu fuq dan il-punt fuq l-aġenda u ngħaddu għal dak li jmiss u nibdew bil-votazzjonijiet. U l-ewwel vot li aħna għandna qudiemna fuq l-aġenda huwa dwar il-PEPPP, il-prodott ta' pensjoni personali. Is-Sinjura Landen eh, bħala rapporter tagħna mela jekk kulħadd huwa les biex nivvotaw nistgħu nibdew mela l-ewwel għandna l-emenda l-emenda anzi qed nisma' l ewwel emenda li kellna nivvotaw hija 144 li jiġi tirtirata mela nibdew emenda ta' kompromess wieħed dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet adottata. Emenda 261 dak favur dawk kontra, astensjonijiet mhix aċċettata. 262 dawk favur dawk kontra, astensjonijiet mhix aċċettata. 263 dak favur daw kontra sensjonijiet għal verifika elettronika kjoġobkom fuq 263. Yeah, we close the vote. Azzjoni maluqa ċara. Mela, mhix aċċettata. L-emenda 27 dawk favur, dawk kontra astensjonijiet mhix aċċettat. Niċċekkjaw l-emenda 27. <coughs> membru żejjed tal-ICR. Vote. Votazzjoni magħluqa adottata. Emenda 8 264 ta' mela naddu għall-emenda 28 dak favur daw kontra astensjonijiet adottata 265 favur kontra astensjonijiet mhix aċċettata. Emenda 29 dak favur daw kontra astensjonijiet mhix aċċettata. Nivverifikaw elettronikament emenda 29. Votazzjoni maluqa mhix aċċettata. Emenda 266 dawk favur dawk kontra astensjonijiet adottata. 267 taqa. Mela, 267 dawk favur dawk kontra astenzjonijiet mhix aċċettata. Emenda 30 dawk favur dawk kontra astensjonijiet mhix aċċettat nivverifikaw emenda 30. Votazzjoni magħluqa adottata. Immorru issa l-268 dak favur dak kontra astensjonijiet mhix aċċettata. 269 dak favur dak kontra astensjonijiet niverifikaw 269. Votazzjoni maduqa mhix aċċettata. Emenda 33 dawk favur dawk kontra astensjonijiet adottata, 34 dawk favur dawk kontra astensjonijiet adottata, 270 dawk favur dawk kontra astensjonijiet mhix aċċettata, 35 dawk favur dawk kontra astensjonijiet adottata. 271 dak favur daw kontra astensjonijiet mhix aċċettata, 272 dak favur daw kontra astensjonijiet mhix aċċettata, 273 dak favur daw kontra astensjonijiet mhix aċċettata, 36 dak favur daw kontra adottata. 275 u 37 dak favur dak kontra adottata dak favur daw kontra sanzjonijiet Kompromess tnej, dawk favur, dawk kontra astensjonijiet adottata. Emenda 38 dawk favur, dawk kontra astensjonijiet adottata. 39 favur kontra astensjonijiet niverifikaw elettronikament, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa mhix aċċettata. Un għandna 278 dak favur dak kontra astensjonijiet niverifikaw għal 278 kħeġobkom votazzjoni maduqa. mhix aċċettata. Kompromess tlieta dak favut dak kontra astensjonijiet adottata. U mbagħad morru għal kompromess l-emenda 282 dawk favur. 282. Għax il-kompromessi l-oħra edin fi blok. Mela l-emenda 82 dawk favur dawk kontra assenzjoniet mhix aċċettata. Emenda 283 dawk favur dawk kontra assenzjoniet mhix aċċettata. Emenda 3 disa'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 kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda 71 favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Issa naddu għal emenda 383 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Emenda 73 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Verifika, amenda 73. Narqu. Għaddit. Emenda 74 favur kontra. <clears throat> Astenzjoniet, għaddit. 75 favur kontra. Astenzjoniet, maddit. Namlu verifika fuq 75. nalqu l-votazzjoni. Għaddit. 76 favur kontra astenzjoniet għaddit. Issa naddu għal kompromess 20 favur kontra astenzjoniet għadda. Naddu għall-emenda 429 Sibtu għal-emenda favur kontra astenzjoniet maddiċ. Saba kulħat? Nerġaw namlu, nerġaw nivutaw. il pagni mux kolla l-istess. Per eżempju, jena li għal pagna 19, ma nafx l-oħrajn, għal-oħrajn 18. Bebiħtu iħor 18-19. Kolħat saba l-ammenda 429. Nerġaw nivutaw għal din l-ammenda. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. Emenda 91. Skużawni, 431. Favur kontra astenzjoniet. Maddiċ. Emenda 432 favur kontra astenzjoniet namlu verifika. We close the vote. And it is... Narqu il-votazzjoni ma maddi għadda kif ġiet accettata. Il-kompromess issa naddu għal 436 favur kontra astensjoniet, maddiċ. Kompromess 28, favur. <coughs> Kontra astensjoniet, għadda. Issa l-emenda. 101. <coughs>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 um, we want to make an addition, a detailed information about all costs related. Mena informazzjoni dettaljata fuq il-prodotti, informazzjoni għal proċedura tal-dispożizzjonijiet għal providers. Eh, dina hija l-emenda orali hija biex inżidu dawn il-klim li għadek kifat. Mela minnu għafavur favur ta' din l-emenda bl-emenda orali. Kontra tensjoniet għaddit. Merista mela naddu għal kompromess 31, favur kontra astensjoniet għaddit. Għadda. Emenda 509. 509 sibtu għal emenda favur kontra astensjoniet għaddit. Emenda 511 favur kontra astensjoniet għaddiet. 510 favur kontra astensjoniet maddiċ. 512 favur kontra astensjoniet maddiċ. 513 favur kontra astensjoniet maddiċ. 514 favur kontra astensjoniet maddiċ. 515 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 105 favur kontra astenzjoniet għaddit. 516 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 517 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 518 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 106 favur kontra Astenzjoniet għaddiet 517 favur kontra Astenzjoniet maddiċ 520 favur kontra Astenzjoniet namlu verifika fuq il-ħams fuq l-emenda 520 nalqu l-votazzjoni maddiċ u 21 favur kontra astenzjoniet ma maddiċ 107 favur kontra astenzjoniet għaddit 522 favur kontra astenzjoniet ma maddiċ 523 favur kontra astenzjoniet namlu verifika 523 nar u l-votazzjoni. Ma għaddiċ. Issa mela nivutaw fuq l-emenda 524 u 108 fl-imkien favur kontra astenzjoniet għaddew. 526 favur kontra astenzjoniet maddiċ 109 favur kontra astenzjoniet għaddit 500 u 28 favur kontra astensjoniet. Namlu verifika. Mela verifika fuq il-528. <coughs> Nagħu l-votazzjoni għaddiet. Mela 529 favur kontra astensjonijiet. Namlu verifikas fuq l-emenda 529. Nar u l-votazzjoni. Maddiċ. Emenda 110 favur, kontra. Astenzjoniet għaddit. 530. Favur, kontra. Astenzjoniet. Naseb li dinaġi taċċettata. ċettata pero minn zgur, allora namlu verifika 530. Nalqu l-votazzjoni, ma għaddiċ. Issa 111 favur kontra astensjoniet għaddiet. Issa naddu għall-emenda 545 favur kontra astensjoniet maddiċ. 546 favur kontra astensjoniet maddiċ 117 favur kontra astensjoniet namel verifika fuq di 117 nar u l-votazzjoni għaddit 547 favur kontra li biex qed jivvuta favur jew kontra, ma votajtux. 547 kontra. Mela ma ddiċ. 548 favur kontra astenzjoniet ma ddiċ. 549 favur kontra astenzjoniet ma ddiċ. 550 favur kontra astenzjoniet ma ddiċ. 551 favur kontra astenzjoniet għaddit. Issa 118 <clears throat> favur kontra astensjoniet għaddit, 552 favur kontra astensjoniet għaddit, issa 553 favur kontra uh, astensjoniet maddeċ, 120 favur kontra astensjoniet għaddit, 554 favur kontra astensjoniet għaddit, 555 favur kontra astenzjoniet maddiċ, 122 favur kontra astenzjoniet. Naħseb illi dina maġiċa aċċettata, pero minn iżgur namlu verifika fuq 122. <coughs> Naqu l-votazzjoni, għaddit. Issa naddu għal għal kompromess 36 favur kontra astenzjoniet għadda. Issa, kompromess 38 favur kontra astenzjoniet għadda għaddit emenda 605 sibtuha favur le di ħataqa 605 għax diġaġi adottat il-kompromess 37, mela l-emenda 606. Favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ, 607, favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ, emenda 136, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Issa, kompromess 43, favur, kontra, astenzjoniet, għadda. Emenda 617 favur kontra astenzjoniet maddix. Maddix 138 favur kontra astenzjoniet għaddit. tletin favur kontra astenzjoniet maddiċ. 620 favur Li ipp xinu ma jamlu? 620? Favur, kontra, astenzjoniet? deċ 621 favur, kontra, astenzjoniet. deċ 622 favur, kontra, astenzjoniet. deċ namlu verifika. 622. Nal u l-votazzjoni maddiċ. 623 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 624 favur kontra astenzjoniet mish ċara unnek mela 624 verifika. Nalqu l-votazzjoni maddiċ 625 favur kontra astenzjonijiet. Mela maddiċ. 626 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Issa għannaddu għall-emenda 627 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Issa 628 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 629 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 142 favur kontra astensjoniet għaddit. Issa naddu għal 630 favur kontra astensjoniet maddiċ, 730 favur kontra astensjoniet għaddit. 143 favur kontra astensjoniet għaddit. 632 favur kontra astensjoniet Naħseb li dinna ġiet dik għaddiet, per minn iżgura, namlu verifika fuq 632. Nagħmlu votazzjoni. Mm, ma ddiċ. Mela, proposta illi kulħadd jaqbel illi naċċettaw l-emendi li mista sur Selimovic għan blok kulħadd jaqbel mela l-emendi huma. minn 633 sa 639. Sa 600 633 sa 638 inklużi. Favur, kontra, astensjoniet, ma namlu verifika fuq dan il-blok. Narqu l-votazzjoni ma dawn l-emendi ġew rifjutati. 639 favur kontra astenzjoniet ma ddiċ. Issa. Naddu għal premessi. Emenda 145 favur kontra astenzjoniet għaddit. 146 favur kontra astenzjoniet ma 147 favur kontra astensjoniet għaddit. 148 favur kontra astensjoniet għaddit. 150 favur 149 taqa għalix 146 ġiet adottata. Iva, skużawni, għandek raġun. Għamil zbaljen, mela namlu 149 favur kontra astensjoniet għaddit. 150 favur kontra astensjoniet maddiċ. 151 <coughs> favur kontra astensjoniet maddiċ. 152 favur kontra astensjoniet għaddit. Emenda numru 1 favur kontra astensjoniet għaddit. 2 favur kontra astensjoniet għaddit. <sighs> Issa, 155 favur. <clears throat> favur kontra, astensjonijiet maddiċ. 156 favur kontra, astensjonijiet maddiċ. <clears throat> Emenda numru 3 favur kontra, astensjonijiet addit. Erba favur kontra, astensjonijiet. Nipro nishtiq namel verifika unnek fuq l-emenda erba' Nalqu. Maddiċ. Emenda numru 5 favur. Kontra astensjoniet għaddit. Emenda numru 6 favur. Kontra. Astensjoniet għaddit. Emenda 7 favur. Kontra. Astensjoniet għaddit. Essa emenda 159 favur kontra. Astensjoniet muxċar Allora namlu verifika. 159. u l-votazzjoni. Mela, l-emenda 61 favur. Eh, għaddit, issa l-emenda 8 favur kontra. 61 favur kontra astenzjoniet għaddit, mija mela l-edi taqa, mela 166 favur kontra astenzjoniet għaddit, 167 favur kontra astensjoniet maddeċ, issa 168 favur kontra astenzjoniet maddeċ, issa emenda numru 9 favur kontra astenzjoniet. Xjajdu l-SND, xiex jatibu taw. Emenda d-disa, tajjeb mela adottata. Mija u sebejn favur kontra astenzjoniet maddiċ sebejn favur kontra astenzjoniet għaddit 175 favur kontra. Astenzjoniet Astenzjonijiet deċ. 176 favur kontra. Astenzjoniet Astenzjonijiet deċ. 177 favur kontra. Astenzjoniet nishtiq namel verifika fuq l-emenda 177. Nar u votazzjoni għaddit. Issa l-emenda 177 178 favur kontra. Er, skużawni, bist il-11, l-emenda numru 11. Mena rridu nivutaw l-ewwel fuq l-emenda 11. Emenda 11, favur kontra stensjoniet għaddit. Mela, issa 178 favur kontra astensjoniet maddiċ. Issa senaddu għall-emenda 180. Favur kontra astensjoniet maddiċ Mija u seba u design. Favur. Kontra. Astensjoniet. Naħseb li ġida data. Pero nishtiq namel verifika. Men, eh, verifika fuq l-emenda mija u seba u design. Naru il-votazzjoni ma ddiċ. Issa naddu għall-emenda 201 favur kontra astensjonijiet għaddit 202 favur kontra astensjonijiet maddiċ 203 favur kontra astensjonijiet maddiċ issa għanna 207 favur kontra Astenzjoniet verifika fuq emenda 207. Nalqu għaddit. Issa emenda 208 favur kontra astensjoniet għaddit. Dita A mela issa 212 favur kontra astensjoniet maddiċ 213 favur kontra astensjoniet maddiċ 214 favur kontra astensjoniet maddiċ 215 favur kontra astensjoniet maddiċ 216 favur kontra astensjoniet verifika fuq 200 l-emenda 216 Nala il-votazzjoni, maddiċ. Issa għadon emenda 220 favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. 221 b'emenda orali, favur kontra, astensjonijiet maddiċ. Issa naddu għal emenda 222 favur kontra, astensjonijiet maddiċ. Issa naddu għall-emenda 226 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 227 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 228 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 229 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 230 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 231 favur kontra astensjonijiet għaddit 232 u 21 favur kontra astensjonijiet għaddew 203 din taqa u anki tawaraja u dan jfisser il-senat du issa għal 240 favur kontra astensjonijiet estensjoniet eh, maddiċ, 241 favur kontra estensjoniet maddiċ, 242 favur kontra astensjonijiet maddiċ, emenda 24 favur kontra astensjonijiet għaddit 243 taqa 244 favur kontra astensjonijiet maddiċ 245 favur kontra astensjoniet namel verifika fuq l-emenda 245. Nar u votazzjoni ma għaddit issa emenda 25. 25 favur kontra astenzjoniet għaddit 246 favur kontra astenzjoniet għaddit 247 favur kontra astensjoniet maddiċ, 248 favur kontra astensjoniet. Namel verifika fuq 248. Nal u l-votazzjoni. Maddiċ. Issa, 249 favur kontra astensjoniet maddiċ, 250 favur kontra astensjoniet maddiċ, 251 favur kontra astensjoniet maddiċ, 252 taqqa, mela 253 favur kontra astensjoniet għaddit, 254 favur kontra astensjoniet għaddit, 255 favur Ejwa, 255 ta' għadra 256 favur kontra astensjoniet, maddiċ naħseb ejwa, iva, namlu verifika biex nkunu zguri. 256. Kważi spiċajna jessa wasu skwa. u l-votazzjoni. Iva, bla dubju, ma' kelli raġun. 257 favur kontra astensjoniet ma diċ, 258 favur kontra astensjoniet. Naħseb li d-dina hija adottata imma namlu verifika fuq l-emenda 258. u l-votazzjoni ma diċ. Issa, il-votazzjoni aħrija eh, elettronika nar u l-votazzjoni u dena hija għaddit 28 favur, 5 voti kontra u żewġ astenzjonijiet neferħu l-rapporter. Tixti titkellem? Nixti najt biss li shadow rapporters tajjeb ħafna li ħdimna fl-imkien. Grazie ħafna U Dennis De Jong ukoll ixtieq ħagġa. xi ħaġa. Iva, grazzi ħafna Snjura President. Il-bira semmejt illi napprezza dak illi għamlet ir il rapporter għal dak li huwa l-protezzjoni tal-konsumatur. Però għandna problema fil-grupp tagħna biex napprovaw dan ir-rapport imżon naraw siġri fikon. Għanna bżonn naraw il-pilastri differenti u naraw kif kollox se jingħaqad mal-pensjonijiet tal-ewwel pilastru u lek nixtieq nirringrazzja lir-rapporter għalmenu għal parti tal-imko. Issa il-vot fuq ix-xiri pubbliku l-istrateġija u l-pakket fejn għandna Carlos Coelho bħala rapporter tagħna. Okay, uh, if um, we have the name of Mrs. Anna, il-Signora Valjan fuq il-lista u uh, prarar ta' l-envi. Mela, nibdow bil-kompromess numru 1 minnu favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 22 favur kontra astensjonijiet għadda tat. Kompromess 4. Kompromess 4 favur kontra astensjonijiet għadda għadda. Emenda 21 anzi 29 fejn għandna emenda bil-fom. Iva għandna l-emenda bil-fom. Grazzi ħafna President Surdanti. Jiena xtaqt n-ressa u dispeċini ma' rapporter oħrajn ma' dan huwa suġġett importanti ħafna test tal-emenda bil-fom huwa Illi jkun hemm effiċenzja u armonizzazzjoni fl-emendu għalhekk eh, nawspekaw illi jkun hemm ċarezza fuq l-applikazzjoni tal-2014-24 għal dak li huma dispożizzjoni ta' palti, speċjalment it trasport ordinarju ta' emerġenza li fċerti stati membri hemm ukoll organizzazzjonijiet involuti illi mhumiex għal liħ. Grazzi ħafna. President. Tista' tgħaddi l-kelma Iva, emenda ġdida fuq paragrafu 2a. Minu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Naħseb ma Aċċettata. Ma ġietx aċċettata ma niċċekkjaw din l-emenda bil-fom. ħafna nies li għandhom il-kazz tagħhom però ma votawx. Mela nagħlqu l-votazzjoni. Iva l-emenda ġiet rifjutata. Issa mela immorru għall emenda 29 favur. Kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 30 favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa 33 favur anzi 32. Favur kontra astenzjoniet maddiċ 33 favur kontra astenzjoniet maddiċ kompromess 5 favur kontra astenzjoniet għadda kompromess 17 favur kontra astenzjoniet għadda issa mmorru għal kompromess 7 favur kontra astenzjoniet għadda emenda 40 favur kontra astensjonijiet maddiċ 41 favur kontra astensjonijiet naħseb ġiet adottata maħjar niċċekkjaw fuq l-emenda 41 jekk jogħġbok. Nalqu l-votazzjoni ma maddiċ, issa kompromess 6 favur kontra astensjonijiet għadda kompromess 8 favur kontra astensjonijiet għadda emenda 53 favur kontra astensjonijiet għaddit 54 favur kontra astensjonijiet għaddit 55 favur kontra astensjonijiet għaddit Issa morru għall emenda 57 favur kontra astensjonijiet għaddit kompromess 10 favur kontra astensjonijiet għadda kompromess 10 favur kontra astensjonijiet għadda Issa kompromess 13 favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 11 favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 12 favur kontra astensjonijiet għadda. Issa amenda 79 favur kontra astensjonijiet għaddit, Amenda 80 favur kontra astensjonijiet għaddit, 81 favur kontra astensjonijiet nixtieq niċċekkja mela niċċekkjaw l-emenda 81 jekk jaġobkom. Nalaq il-votazzjoni. Maddiċ kompromess 12 a favur kontra astenzjonijiet għadda. Emenda 87 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 88 favur kontra astenzjonijiet naħseb adottata imma nixtieq niverifika niċċekkja mela fuq 88 jekk jogħġobkom. Nagħlaq il-votazzjoni, maddiċ. Emenda 89 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 90 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 91 favur kontra astenzjonijiet m'għaddiġ. 92 favur kontra astenzjonijiet deċ. 93 favur kontra astenzjonijiet deċ. 94 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 95 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 96 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 97 favur kontra astenzjonijiet nishtiq niċċekkjaw mela niċċekkjaw seba' u design jekk jogħġobkom. nagħlqu l-votazzjoni deċ Issa mmorru għal 98 favur. Kontra, astenzjonijiet għaddiet 99 favur. Kontra, astenzjonijiet għaddit issa 102 favur kontra astenzjonijiet deċ 103 favur kontra astenzjonijiet għaddit 104 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 105 favur kontra Astenzjoniet astenzjonijiet deċ. 107 favur kontra Astenzjoniet astenzjonijiet deċ. 108 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 109 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 110 favur kontra Astenzjoniet astenzjonijiet deċ. issa mmorru għal 111 favur kontra astenzjonijiet għaddit 112 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 113 favur kontra astenzjonijiet għaddit 114 favur kontra astenzjonijiet għaddit 116 favur kontra astenzjonijiet għaddit 117 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 116 favur kontra astenzjonijiet għaddit 118 favur kontra astenzjonijiet għaddit 117 favur kontra astenzjonijiet għaddit 120 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 121 favur kontra astenzjonijiet għaddit 122 taqa 123 favur kontra astenzjonijiet għaddit Kompromess 14. Favur kontra Astenzjoniet. għadda. Emenda 129 favur kontra Astenzjoniet. għaddit 130 favur kontra Astenzjoniet. għaddit 131 taqa issa immorru għal 133 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 134 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 135 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 136 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 137 favur kontra astenzjonijiet għaddiet issa inta wieħed favur kontra astenzjonijiet għaddiet inta tnejn favur kontra astenzjonijiet għaddiet inta tlieta favur kontra astenzjoniet għaddit, inta erba favur kontra astenzjoniet għaddit, inta ħamsa favur kontra astenzjoniet għaddit, inta sitta favur kontra astenzjoniet għaddit, issa kompromess 15 favur kontra astenzjoniet għadda, emenda 1.39 għaddit, issa immorru għal kompromess 2. Favur kontra astenzjoniet għadda kompromess tlita favur kontra astenzjonijiet għadda issa emenda disa, favur kontra astenzjonijiet għaddit emenda 13 favur kontra astenzjoniet għaddit, emenda 14 favur kontra astenzjonijiet għaddit, 15 favur kontra astenzjonijiet Nixtieq niċċekkja. Ma nixtieq narasaw, mela. Niċċekkjaw emenda 15 jekk joġobkom. We close the vote. u votazzjoni. Għaddiet. Emenda 16 favur. Kontra. Kważi għasanna ħjar niċċekkjaw l-emenda 16. Jekk joġbok. Nanqu l-votazzjoni. għaddit Issa emenda 17 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, emenda 18 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, emenda 19 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Issa immorru għall emenda 1 favur kontra astenzjonijiet niċċekkjaw, forsi nċekjaw aħjar l-emenda numru 1. Narqu l-votazzjoni. Maddiċ. Issa vot finali elettronikament. Narqu il-votazzjoni. Iva, 28 e favur u 2 kontra. Proset l-rapporter tixtieq tajt xi ħaġa Sur Rapporter nixtieq nirringrazzja biss għal kooperazzjoni eċċellenti ma' Shadow Rapporters. Kien interessanti ħafna naħdmu flimkien u xtieq nirringrazzja wkoll il-Kumitat Inta għax l-elementi tagħhom kienu tajbin, immirati u fuq l elementi tal-Kumitat Envi xuħut minn minnom naqbel maħkom, magħhom imma kienu barra mill-ambitu għallu kienu nivvotaw kontra. Grazzi ħafna lilek u prosit mill-ġdid. Mela, ek nistaw nibdow bil-punt li mis fuq l-agenda tagħna skambju ta' veduti fuq il-estensjoni tal-użu tradizzjonali ta' mezzi mhux ta' tekniki elettroniċi ta' proċessar ta' data provdut mill-kodiċi doganali tal-Unjoni fejn għanna il-sur Selimovic pala rapporter tana nishtiq nibda billi naddi il-kelma l-Sinjura Eigner li hija l-kap tal-Unità tal-Leġiżlazzjoni Doganali, Sinjura Suzanne Eigner. Nadilek il-kelma minnu fih. Thank you very much. Um... Grazzi ħafna u l-odwa tajba lil kulħadd minna ħatijaj. U grazzi u kol tal-li tajtna din l-opportunità li nippreżentaw din il-proposta Preparajna prezentazzjoni qasira biex nispjega l-proposta tal-Kommissjoni biex nestendu il-skadenza għall-usu tradizzjonali bezzi li mumiex eh, ta' teknika ta' proċessata data elettronika, naħsibna l-ek ikun iktar faċli għax dan huwa fajl tekniku u hekk għandkom xi ħaġa tistgħu tieħdu wkoll lura id-dar magħkom u tistudjawha iktar tard jekk tixtiequ jkollkom iktar dettal u fuq il-skadenzi individwali. Mela, aħna zammejna dejjem il-Parlament u dan il-Komitat eh, mħabbat mhux ħażin bil-diskussjoni fuq il-UCC. Ħudu paċenza bija ftit minuti, aħna għanna dan il-kodiċi li jantiċipa illi l-ħasna ta' dejta mson tkun eh, permezz ta' mezzi elettroniċi imma biex nintroduċu 17 is-sistema b'darba waħda mhux possibbli u għal daqstant l-UCC anticipat il-possibilità illi nużaw mezzi oħra u mhux dak illi qed jużaw is-sistemi tal-IT UCC biex applikaw id-dispożizzjonijiet tal-UCC sal tmiem l-2020. Dak li għanna bżonn nikkonsidraw ukoll huwa li s sistema tal-IT jistgħu jibdew jiġu żviluppati la derba jkun hemm leġislazzjoni fil-post, jiġifieri fl-2015-2016, meta l-regolament tal-migrazzjoni u delegat eh, kienu fis-seħħ. Biex intukom eh, eżempju fuq kif tapplika l-UCC attwalment, pereżempju il-POUs, il-Proof of Union Status, illi l-beni prodotti fl-Unjoni Ewropea huma dawk tal-Unjoni. U wieħed jista' juża il-karta sakemm is-sistema tiġi żviluppata u dawn il-formuli uh, ilhom jeżistu. U għalhekk l-UCC japplika anki jekk is-sistemi IT mhumiex għadhom implementati Rajna fid-diskussjoni mal-Istati membri u mal-komunità kummerċali illi l-iskadenza aħħarija ta' tmiem tal-2020 li hemm miktub fl-artiklu 278 eh, eh, fil-UCC forsi ma tkunx eh, rispettata mis-sistemi tal-IT kollha. Dak li qegħdin taraw issa fuq l-slide hija s-sitwazzjoni attwali skont il-programm tal-UCC kif inhu attwalment u dan jidher ukoll f'artiklu wieħed tal-UCC fejn istati membri jaqblu illi fil-programm ta' ħidma tal-UCC adottat mill-Kummissjoni jiktbu l-skadenzi differenti għall-evoluzzjoni tas sistemi ta' IT, ġifier din fuq 17 minn dawn is-sistemi li għandhom bżonn jiġu żviluppati xi wħud huma bil-gris dawk huma fejn l-istati membri għandhom bżonn jimplementaw f'sistemi nazzjonali tagħhom u mbagħad bl-aħdar u bil-aħmar huma dawk eh, transewropew illi japplikaw għall-istati membri tal-Unjoni kollha u huma żviluppati fuq il-livell eh, ħanajtek tal-kumpaniji dawk fil-ħdar fejn m'hemmx problemi u dawk bl-aħmar fejn naraw li ma jistgħux jiġu implementati kollha sal-aħħar tal-2020. Imma maħniex qed ngħidu li jiġu posposti per se, li kwistjoni l-iktar eh, sekwenzjar u f'ċerti każijiet bħal pereżempju l-importazzjoni nibdew f'Marzu tal-2021 u mhux fl-aħħar tal-2020. E, ġifieri qegħdin mhux għandna nitkellmu fuq xi dowmin twil ħafna. Hemm erba raġunijiet prinċipali għaliex qed nipproponu illi nipposponu l-ewwel illi l-2020 dejjem kienet data ambizzjuża u għalhekk anke meta l-leġiżlazzjoni ġiet adottata l-UCC fl-2013 diġà kien hemm xi ftit eh, dubji ma għandna bżonn nibdew x'imkien u ħadd ma kien jaf kemm se navvanzaw. U għalhekk din id-data tapplika sissa. Anki il-regoli legali fil-regolamentazzjoni ġew sviluppati biss bejn il-2014 u l-2015 u għalhekk il-bidu eh, tal-iżvilupp ta' dawn is-sistemi ta' IT ma setgħux jibdew qabel l-2015-2016. Diffikultà oħra u aktar tard biss fuq l-armonizzazzjoni ta' data forsi kif tafu deċidejna mal-istati membri u kif ukoll mal-komunità kummerċali li appoġġati talba biex ikun hemm allinjament mal-modelli ta' data ta' WTO. Issa għandna dan il-modell ukoll doganali u dan allinjament ta' data u ta' messaġġi fisser illi kull element ta' data, kull messaġġ bżonn jiġi modellat mill-ġdid u għalhekk ovvjament kien hemm ferm iktar xogħol minn li ħsibna fil-bidu. U mbagħad hemm is-sekwenzjar ukoll importanti ħafna għax is-sistemi kollha sbatax is-sistema żviluppaw ruhom skont pjan u mingħajr sistema waħda l-oħrajn ma jistgħux jiżviluppaw ruhom. Di parti mis-sistema ta' IT eh, żviluppata l-UCC illi jikkomunikaw ma' xulxin, sistemi illi jużaw id-data ta' xulxin f'sistema waħda sistemi oħra u dan jiżgura l-faċilitazzjoni u s-sigurtà imma dan ifisser ukoll s sekwenzjal huwa importanti ħafna. U bżonn jiġi rispettat imma ovvjament jieħu l-ħin tiegħu u wieħed eh, sistema waħda tiddiviluppa ruħha wara l-oħra jesistu sitt sistemi kif semmejt eh, semmejt id-domin dawn is-sistemi huma sistemi fejn rikonoxxejna mal-istati membri u mal-komunità kummerċali li ma jistgħux jiżviluppati sal-2020 il-proposta tagħna huwa bbażi tal-pjan strateġiku tal-2017 li huwa żviluppat kull sena u approvat mill-Istati Membri kollha deċiżjoni ta' e-customs biex hekk niżguraw illi kulħadd jappoġġa l-proposta illi jkollna kodeċiżjoni biex niżviluppaw is-sistema tal-IT li mi u għalhekk da ġie diskuss ukoll mal-punt ta' kuntatt doganali u fil-bosta laqat il-kollegi ħdejja kellhom ukoll laqat mal-istati membri ma' rappreżentanti tal-komunità kummerċjali biex jiżguraw ruħna dawn is-sistemi jkunu żviluppati skont il-pjan u jikkonsidraw ukoll dawn l-ispeċifikazzjoni biex kulħadd ikun jista' jappoġġja dawn il-proposti. Semmejt qabel sitt sistemi ehm, meta fuq il-dikjarazzjoni ta' importazzjoni fuq it transitu fuq l-esportazzjoni kif ukoll is-sistemi għall monitoraġġ awtomatizzat tal-garanziji tal-istatut tal-proof of union u tas-CCI Centralized Clearance for Import l-aħħar wieħed dan huwa importanti ħafna għax is-CCI waħda mill-elementi Wieħed mill-elementi l-iktar importanti ta' faċilitazzjoni għal UCC u naħseb huwa eħfef illi napplikaw din is-sistema imma frattant kif diġà ġie stipulat fil-UCC is-simplifikazzjoni għall proċedura għad-danija tkompli hija regolata għada mill-użu ta' sistemi IT fuq livell nazzjonali u anki fuq il-karta ċerti każijiet, imma il-CCI la derba sistema tal-IT tkun fil-post kun tista' tiżviluppa l-potenzjal sħiħ tagħha. U dan huwa antiċipat li jibda fil-bidu tal-2021. Issa l-kalendarju skont eh, l-2017 kif semmejt qed nitkellmu fuq il-pjan fuq ehm, strateġiku fuq bosta snin hemm xi sistemi bl-aħdar dak li se jkunu disponibbli u mafqin sal-2020 xi wħud diġà qed jinħadmu bl-isfar hemm dawk is-sistemi li siġu żviluppati bejn eh, l-2021 u l-2023 fejn diġà jibdew jinħadmu fl-2021 imma hemm żewġ sistemi bl-aħmar wieħed jantiċipa illi dawna jkunu sal-aħħar nett imma biex inkunu żguri għal dawk li qegħdin is-sena 2023 u 2024 però mhux 2025 imma nixtiequ jkollna naqra flessibilità biex nkunu nistgħu eh, nilħu dawn l-iskadenzi nirrispettawhom. U għalhekk huwa importanti skontna illi nagħmlu hekk, nirrispettaw dan il-modus operandi u s-sekwenzjar skont passi speċifiċi għax minn banda waħda huwa importanti illi niżguraw is-sekwenzjar jiġi rispettat la derba ikun hemm l-adozzjoni ta' din l-amenda għal eh, l-artiklu 278 tal-UCC jiġi adottat mill-kolleġislaturi kif ukoll il-programm ta' ħidma jkun allinjat. Deċiżjoni ta' implementazzjoni minn deċiżjoni tkun tista' tiġi allinjata u adottata ġala darba dan l-artiklu jiġi emendat biex niżguraw illi jkun hemm eh, korrettezza legali fiż-żewġ atti u ovvjament il-ħidma tkompli Nemnu li huwa importanti li ngħidu li ma' dispożizzjonijiet jistgħu jkomplu jużaw il-karta u s-sistemi l-antiki skont ir-regoli tranzizzjonali għax huwa importanti illi nkunu nistgħu nbassru se jiġri għall komunità kummerċjali. Hekk niżguraw illi l-kummerċant ikun jista' jara att legali wieħed ngħidu waħda ġenerali u jiżgura ruħu li jista' jgħid għal dawn id-dispożizzjonijiet għadni nista' nuża l-karta waqt li għall oħrajn hemm bżonn ta' bilfors nuża minn issa s-sistema tal ajki disponibbli. U għalhekk din hija l-previsibilità, ċertezza legali u għas-sekwenzjar kif ukoll nemnu illi tajjeb li wieħed juri illi qegħdin nimxu l qudiem u diġà għamilna parti kbira tax-xogħol Issa l-implikazzjoni tal-posponiment fil-fema tagħna huma pjuttost minuri apparti l-fatt li nagħtu l-żmien lill komunità kommerċjali u l-istat membri biex żviluppaw is-sistemi tagħhom. Mbagħad il-benefiċċji ovvjament se narawhom u l-UCC tapplika, ovvjament huwa ferm iktar eh, faċli li konna kollox implementat f'dawn is-sistemi tal-IT, imma sissa ħdimna sow mill-Mejju tal-2016 u jistgħu ikomplu wkoll għax xi ftit snin oħra għax ikun hemm iktar għażla għax maħniex lesti meta ngħid aħna najt il-Kummissjoni sa membru l-Komunità Kummerċjali u għalhekk il-posponiment ukoll pass pass huwa importanti ħafna ħafna minn dan id-dowmin huwa relatat għall-aġġornament, l-allinjament, il- l-eżigenzi ta' data u elementi oħra li jiġu armonizzati kif ukoll monitoraġġ awtomatizzat tar-regoli dan ikun possibbli iktar tard biss aħna tkellimna mal-istati membri u rajna li huma huma attenti ħafna dak li huwa l-monitoraġġ kif ukoll il-kummerċanti illi rċevew awtorizzazzjoni għal garanzija kompressiva huma qegħdin jirrispettaw il-dmirijiet tagħhom u diġa semmejt ukoll il-Automated Centralized Clearance tkun disponibli mill-2021. Uh, u kwistjoni oħra l-idea l-qalbkom għal-budget li din l-qalbkom ħafna implementazzjoni sa l-2020 il-budget huwa immaġinat li huwa allokat skont il-pjan insomma u għanna wkoll iktar flus mis-sena l-oħra mid-diġi budget għal biex nilqaw ix-xogħol speċifikazzjonijiet ta' natura teknika għax wut mis-sistemi teknoloġ tal-IT il-sistema tas CTS, il-sistema ta' transitu, U sistemi l-oħra li huma <coughs> imdewmin aħna ibbaġġitjajna naħseb fil-proposta għal għall-MMF għal 21 sa 27 li għal rizorsi għal daw is-sistemi u l-proposta waslet fuq il skrifanijiet tagħkom għana nkunu f'pożizzjoni li niżviluppaw kollox. Anka jekk hemm ftit inqas flus, ma nħossux illi ħanpoġġu żewġ proposti fl-istess ħin qudiemkom dawn ovvjament huma marbutin bejniethom għax għandek għal programm 2020 li huma marbut bejniethom u hemm porzjoni kbira ta' flus f'dak il-programm li diġà qiegħda eh, l-aħħar snin li għaddew kienet allokata l iżvilupp ta' sistema IT għax din hija ċavetta għal-simplifikazzjoni faċilitazzjoni tal-kommerċ kif ukoll biex immexxu ġestjoni tar riskju kif suppost u kontrolli. Allura b'din nista' nixtieq nirringrazzjakom toqgħodux lura jekk joġobkom il-istaqsu mistoqsijiet issa jew wara. Grazzi. Grazzi ħafna Nixtieq nagħti l-kelma lir-rapporter tagħna is-Sur Sorovic. Grazzi ħafna, Sinjura Ċer, kollegi, nixtiequ nibdew billi nkunu ċari ħafna din hija biċċa leġiżlazzjoni li ħadd iktar marjet li tispiċċa fil pożizzjoni ħana konna adottajna kif tafu hemm sakemm is-sistema elettronika ma tinbidilx li tkun operazzjoni u taħdem di tista' ta' tkompli għal proċeduri doganali L-artiklu jistabilixxi iż-żmien ta' tmiem l-2020 bħala l-aħħar eh, data possibbli biex isiru arranġamenti meta għandhom jispiċċaw li mezzi elettroniċi biss għandhom jintużaw għal partit ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet u l-operaturi. U din qedem biex b'mod sinifikanti tnaqqas il-pis amministrattiv amministrazzjoni żejda fuq l-operaturi ekonomiċi fl-Unjoni Ewropea imma kif aħna smajna waqt il-parti kbira tas sistema se tkun lesta sa' 2020, il-parti oħra tkun parzjalment biss kompleta u rridu nistend ma nixu oħraj li nestendu l-skadenza biex niċċaqalqu minn e, e, e, t-parti ta' informazzjoni fuq il-karta għal tparti ta' informazzjoni totalment elettronika. Jekk parti mis-sistema tkunx implementata allura l-użu tranzizjonali li tikompli. Inħalif li l-Komissjoni biex tispjegalna il teknikalitajiet u biex tispjegalna li l-skadenza ma kienx eh, rispettat minna ħatijaj wara xi konsiderazzjoni id-deċidejt li nappoġġja eh, il-pozizjoni tal komissjoni biex mill-2020 nduru għall-2025 irridu nassiguraw li il-periodu tranzizjonali jintem kemm jista' jkun malajr imma wkoll b'mod effettiv kemm jista' jkun u naqsu dawn l-iskatenzi għal tliet snin nagħmlu eh, il-Kummissjoni l-Istati Membri kienu taħt pressjoni din l-axar, din il fat li il-sistema ma tkunx tista e, e, tintem kif nixtuq aħna hija l-axar ħaġa li nixtieq għal darbohra e, li nestendu l-iskadenza u naqsu id żmien jiena nixtieq nħalli l-ħames snin bla mittifsa fil-rapport u sigura il-Kommissjoni b'mod regolari tir-rapport tal-Parlament Ewropew fuq il-progress ta' das xogħol li nemmen illi aħna bħala Parlament kellna dritt u d-dover li nkunu informat kull sena, informati kull sena fuq u ħan prezentament dwar dan inħarsu l qoddim id-diskussjoni għal dan grazzi ħafna. Grazzi Andrea Schwab li huwa rapporter għal PPA. E. Imma u min qed jieħu postu xi ħadd ieħor e, għax ma stax ikun hawn li xi ftit linji l-ewwel ħaġa bħala l-iskadenza għas-sistema Transewropea u s-sistemi ta' importazzjoni esportazzjoni Andrea Setjaj dan illi l-Komissjoni qed iddewwem sistemi waqt li fl-istess ħin iskadenza tal-2020 qed jinżamm għall-aġġornamenti tal-National Import Export System dan ifisser li updates multipli li waslu għal spejjeż għalkemm il-kummerċant u l-awtoritajiet ta' doganali ħajkunu neċessarji. Allura, il-Kummissjoni Ewropea kif għandha l-intenzjoni li tevita il-ħtieġ l-aġġornamenti formali u neċessarji daw is-sistemi ma, ma l-aġġornament ta' daw is-sistemi ma jfissrux aġġorna daw minn ieħor speċjalment meta jkun hemm e, dipendenzi bej dawn. U tieni kwistjoni hija il-koerenza tar-regoli tad dwana fej Andrea set jisħa illi fil-riżoluzzjoni biex nittakirjaw l-sfidi li għanna tal-implementazzjoni doganali tal-2016, il-Parlament kien talab il-Komissjoni l-Istati membri u għonek kotazzjoni biex joħorġu politika bi strateġija koerenti u ċara u skadenza biex jassiguraw il kull element li hemm bżonn għall-infurzar sistema doganali Ewropea jkunu koperti eh, bi proposti kif suppost allineati u li huma skont l-evoluzzjoni għandna bħalissa tal-kummerċ globali u l-implementazzjoni tal-aġenda ta' kummerċ tal-Unjoni Ewropea tumil l-kwotazzjoni. Għanna nkomplu naħdmu lejn strumenti doganali koerenti u perjodu ta' tranzizjoni għal sistemi li huma maġinati sa' mill-2013 meta il-kodiċi ta' laqda doganali kien adottat biex iwassal għal strateġija ambizjuża u ċara dwar proċeduri doganali. Hemm il-bżonn illi għalmienu d-dewmien jista' jkun jiġi mifhum u għandhom jiġu konsiderati sistemi oħra. Grazzi ħafna. You and then for the SND we have għall-SND il-kellim li jmiss. Grazzi, Signora President. Mela, dan huwa żmien propizju għal dawk li qegħdin fuq ir-reserve team biex jitkellmu. Hozier jixtieq jirringrazzja rapporter u jibgħat l-iskużi tagħha li ma setax tkun hawnhekk għax ta' tal-koordinaturi tal-peti il-funzjonament sewwa tas sistema doganali importanti fis għas-suq uniku u l-IT huwa kruċjali il-kodiċi doganali u l-implementazzjoni tiegħu għandu jaħdem u għandu jkun adattat għas-seklu 21 u jinkludi fatturi bħal tkabbir fis-settur online u ir-rapp kellim li għet nitkellem għalih jiena jħoss li il-posponiment ta' 17 sistemi tal-IT ħasra kbira u falliment minn li impoġġu fis di sistema importanti. Il-priorità hija li nadottaw l-emenda malajr biex nkunu żguri li da dewmien ikun l-uniku wieħed. U allura il-Kummissjoni li qed tiġi mitluba biex issegwi sew l-iżviluppi u hemm bżonn illi il-Parlament Ewropew jinżamm informat fuq żviluppi. Il-Parlament Ewropew għandu wkoll ikun informat fuq ix-xogħol qed isir fuq il-miżuri ta' tranzizzjoni biex wieħed jassigura li l-għaqda ta' dokanali traħdem kif suppost sakemm is-sistemi tal-IT jibdew jintużaw. Grazzi lir rapporter u l-kollegi tiegħu u s-sinjura MEP taħdem tħares il-qudiem biex taħdem sewa tmakom. Grazzi. Hemm xi xedow oħra jew kelliem oħra nixtieq nagħti mela l-kelma li r-rapporter tagħna għall-aħħar rimarki. Grazzi ħafna, Sinjura Ċer jien aċċettajt jkun mant għal, ikun ta' pjaċir ma'kom, ikun ta' pjaċir nkompli naħdem ma'kom fi shadows. Grazzi, et nara li għal dal il konsiderazzjoni tal bosta rapport se jisir fit-12 ta' Lulju. Ixfin jiġifieri il għawda kien fuq dal-punt, grazzi ħafna. U issa, il-punt tal-aġenda li jmiss huwa għasmiħ pubbliku illi għanna fuq l-agenda fuq il-qaffa segretorju orizzontali tal-Unjoni Ewropea ta' tneħħija ta' kontenuti illegali fis suq uniku diġitali lejn reġim ta' responsabilità ġenerali bilanċat u prevedibbli għal platforms online. u ħammurru mill-ewwel għal dal-punt Mela, smieħ ġie mitlub mill-kumitat tagħna u ġie awtorizzat mill-konferenza tal-Presidenti u l-Buro organizzat fil-kontest tal-komunikazzjoni dwar it-tneħħija ta' kontenuti legali fis-suq uniku diġitali u rekomendazzjoni fuq l t ta' kontenuti illegali missu fuq is-sonniku digitali. Eh, għanna tim ta' fuq il-panel illum natihom merħba u dawk li qegħdin iseguna online inselmilhom huwa suġġett importanti ħafna għall kumitat tagħna u nixtieq nibda mill-ewwel billi nippreżenta l-ewwel panel tagħna fejn aħna għandna is-Sinjura Kristina Angelopoulos mill-Università ta' Cambridge, għanna s-sur Joe McNanny mill-Letri, mbagħad għanna s-Sinjura Gefni mill-Università ta' Stanford, u għanna għandna il-lecturer sur Richard Allen, Viċi President ta' Policy Solutions nixtieq infakkar il-panelist, il-membri tal-panel li għandhom kull wieħed minn u waħda minnhom għandhom 10 minuti għad-dikjerazzjoni tagħhom u nibda mill-ewwel bl-ewwel Angelopolis. Jekk joġoba. Um, good morning. Twa tajba u grazzi. Huwa ta' pjaċir kbir illi qed fostkom illum. Grazzi l-organizzaturi kif diġà semmi. Jiena lecturer fil-proprietà intellettuali l-Università Cambridge u dak li ġejt mitluba nitkellem fuq illum huwa biex nagħti idea fuq ir-regoli Ewropej li għandna bħalissa dwar it-tekiljar ta' e, e, kontenuti legali online Ovvjament nżommu f'maħna l-komunikazzjoni regolament pubblikata f'dil-aħħar sena mill-Kummissjoni Ewropea fuq miżuri biex eh, biex eh, għal kontenuti legali fis-suq fuq l-internet. Intom il-koll sissa familjari ħafna ma xfijom ir-regoli għal mhux sanuqot eh, naħliħin ħafna fuqhom kif xuħut minnkom jafu il mekanizmu li għanna jgħed fil-Commerce Directive u speċifikament fi dispożizzjonijiet ta' Safe Harbor għall-utenti tal-internet għall-anijiet ta' diskussjoni tagħna llum l-iktar ħaġa relevanti hija il-hosting safe harbor u li natu l-utenti ta' informazzjoni ħazna, servizzi ta' ħazna ta' informazzjoni, ta' informazzjoni postjata fuq platform soċjali u li tintuża mi patijiet terzi fuq ċerti kondizjonijiet. Dik nam dak li nistgħu deskrivu bħala tip ta' proton notice u takedown reġim jew b'mod akkurat knowledge takedown reġim flimkien ma, ma safe harbors l-artiklu 15 tal-e-commerce directive u kol tistabilixi proibizjoni fuq obbligi ta' monitoraġġ ġenerali u dan huwa partikolarment importanti għallur nixtieq nilabra xi ftit fuq dan. Sfortunatament li Commerce Directive ma tatenix definizjoni ċara ħafna fuq eżattament xi kwalifika bħala General Monitoring Obligation. Il-premessa 47 tatina ideja billi tgħid li obbligi ta' monitoraġġ f'każijiet speċifiċi huma permessi għalik ta' informazzjoni fuq eżattament xi kostitwixxi e, proibizzjoni ġenerali rridu nduru fuq e, e, fuq ċerti każijiet il għanna żewġ każijiet l-iktar u dawn kienu każijiet ta' koptirti tal u huma deċiżjonijiet fuq dawn il-każijiet tal-Ġustizzja Ewropea li tat inġunzjoni u imponiet rispettivament fuq il-fornitur tal-aċċess tal-internet u jitolbuhom biex idaħlu sistemi ta' filtering li hija permissibbli taħt il-liġi Ewropea. U l-qorti konkludiet li inġunzjoni bħal din tobbliga l-intermedjarju li jivverifika id-dejta kollha mal-utenti l kollha biex ma jħallix ksurijiet futuri ta' drittijiet tal-awtur u obbligu ġenerali ta' monitoraġġ flimkien ma li wieħed isera fuq l-artiklu 15 il-Qorti Ewropea marret pass il qoddim interpretat din ir-responsabilità bħala clashes bejn drittijiet fundamentali u b'dan il-mod tasal il-mistoqsija fuq responsabilità bħal higher constitutional planes kont il-qorti għax dawn jisom li huma mniżdin fil-karta ta' drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Id-dritt tal-copyright minnaħa waħda skont l-artiklu 17 ta' ċarter minnaħa l-oħra l-orti koll u rrit għandu hemm id-dritt ta' intermedjarju li li wetta il-xol tiegħu dan jiet fl-artiklu 16 tal-ċarter u dritt ta' dritt għal din il-data personali u l-protezzjoni tal-libertà ta' espressjoni għax huma rilevanti wkoll fiċ-charter. Allura f'dan l-istudju iddeċidiet il-qorti fuq il-bżonn ta' riżoluzzjoni fuq id-differenza bejn e, biex ikun hemm bilanċ biex ma jkunx hemm disproporzjonalment infixka l dritt ta' dak li jkun. Allura il-qorti ma waslitx biex kif biex turi kif wieħed jista' joħloq bilanċ bejn bejn daw iż-żewġ naħat imma min naħa l-oħra kull ħaġa kull ħaġa illi ma twassalx biex tkun hemm bilanċ anka online jitneħa kemm jista' jkun. Skont din il-loġika meta l-materjal ikun ġie notifikat l-intermedjarju kull monitoraġġ li jkun neċessarju biex ma jkunx hemm reposing irrid jaqa' taħt monitoraġġ ieħor u dan qiegħed skont e, ċertu kunċett li dal-aħħar ġie e, ikkunsidrat bħala strateġija biex ma jkunx hemm kontenut illegali online u mbagħad fil-każ il-Qorti Ewropea klarifikat f'dawn iż-żewġ każijiet li kull informazzjoni li tri jitrasmessa mill-fornitur tikkwalifika bħala monitorat ġenerali mingħajr kwalifika jekk dan għandhom jkunu immirati bħala tneħħija ta' informazzjoni prenotifikata jew le. Issa, Dan iwassalna l-komunikazzjoni tal komissjoni regolament tagħha fuq kontenuti legali online li ħareġ dal-ħar sena b'mod ġenerali fl-opinjoni tiegħi sarx xogħol tajjeb biex jimbnew e, e, regoli tajbin minix ħanqot indum fuq il-vantaġġ u vantaġġi taż-żewġ dokumenti imma xi osservazzjonijiet tajjeb nagħmluhom ħaġa waħda hemm dettall dwar kif in-notice ta' takedown process kif jopera fl-Ewropa hija xi ħaġa li kien taħtieġa partikolari flimkien ma' dan jien personalment naħseb li huwa ta' inkoraġġ li naraw il-Kommissjoni timxi lejn approċċ iktar vertikali dwar il-kontenut illegali online. Allura, il-komunikazzjoni rakkomandazzjoni jirkonoxxu tnej li huma it-tibi differenti ta' kontenuti li jistgħu jitolbu trattament legali differenti fl-istess ħin dad-dokument jisu juqot lura li tneħħija ta' kontenut u xinu natura tijow bħala kwistjoni pratika ħajġib eh, tixbijat bejnietom. Wara li jeddan huwa wkoll neċessarju li ngħidu xi ħaġa ta' kawtela, il-komunikazzjoni tal-Komissjoni u il-rakomandazzjoni t-nej li huma e, jitkellmu fuq l-intermedjarju xol x-xogħol tagħhom bħal dak li hu stay down filters ta' upload kif kif ukoll b'mod iktar astrat tal-identifikazzjoni ta' kull attività illegali kif juru l kummenti li għadni kifet l-obbligu fuq intermedjari biex jobbligaw biex jadottaw ċerti miżuri ħajqamu ċerti problemi dwar l-artiklu 15 tal-e-commerce directive u ċarter tal-dirtif fundamentali. Tajja ngħidu li daw iż-żewġ dokumenti huma joqogħdu ħafna lura u kawti biex għax jillimitaw l-lom infushom billi jiddikjaraw illi jinkoraġġu l-użu ta' teknoloġija ta' filtering u l-fornituri għandhom jagħmlu kemm jista' jista' jkun eh, l-armu tagħhom biex jadottaw miżuri bħal dawn. L-impożizzjoni assoluta ta' obbligi proattivi biex għal miżuri proattivi forsi dan fl-opinjoni tiegħi huma meħtieġa hawnhekk. Nirrakkomenda li dawn huma konsiderazzjoni għandhom iżomuna biex mill nimxu l-qoddim, l-attenzjoni għandha tkun biex għall-obbligi proattivi u ikunu iżjed ċari permezz ta' mekkanizmu biex b'mod iktar pozittiv ikollna regolamenti għal responsabilità li jkunu pass kbir il-qoddim met rridu nkunu nafu meta l-fornituri ma jkunx responsabbli fuq kontenut online u dinja situazzjoni li għandha tiġi rimedjata nittama li din introduzzjoni għasira kienet tajnuna u ovvjament jekk għandkom iżet mistoqsijiet nkun kontent għal inwiġibom. Grazzi ħafna. You very much uh, for your uh... Si tal spiegazzjoni tiegħek. Issa immur għal kellim li jmiss. Issur sur McNamee, kjoġbo Thank you very much, uh, Madam Chair. Grazie, President. Anke għall-istedina. Aħna għamilna starrija konġunta e, u stampajni għaw għamilni għaf poster ħdej il-bib. F'dawn l-ħar 20 sena jena kont responsabli għal apparti l-konsultazzjoni tal-Kommissjoni u riżultati tagħha ġew injorati. Jien għadni għat marajt tentativ kredibli biex jagħmlu evalwazzjoni ta' kooperazzjoni. Aħna maħniex qed nippruvaw insolvu din problema. Tlet punti il rwol tal-kumpanijin ta' internet fis-soċjetà tagħna u l-ġlida kontra il-kontenut il kontenut u l-autoritajiet, ir-rwol tal-autoritajiet. U anki il-fatt li namlu riċerka biex eh, din il-problema tal-kontenut illegali online. Manfred Weber, il-president tal-IPP, reċentement għal illi Facebook diġa għandu wis seta. U dan huwa veru. U anki Google però memx anki protezzjoni. Google eh, tneħi il-kontenut LGBT u anki fuq id-drittijiet tan-nisa Neħi dan minn YouTube. Sa, anki videos bbażati fuq il-kontrolli tal-esportazzjoni ġew mneħħija wkoll minn Google. Mhuwiex diffiċli illi il-kumpaniji tal-internet ineħħu l-kontenut iktar responsabilità aktar pressjoni u anki minnħata tal-autoritajiet, però memx mekkanizmi biex iġelwom jamlu inqas jew ikunu iktar bilanċati jew ikunu iktar trasparenti. fil rakkomandazzjoni tal- eh, tal-Kommissjoni dejjem l-espressjoni hija li l-Kommissjoni tispera għatma u dejjem jużaw dan it-tip ta' kostruzzjoni. Ir-rakkomandazzjoni tal-2013 ukoll tajt illi hemm dritt għal kontrat għal dastant il-kumpaniji anki jistaw jimponu limitazzjonijiet jekk il-qafas legali iwassalhom għal dan. Eh, irridu nasbu verament so jekk dawn il-kumpaniji jistgħu xieħdu iktar seta biex influenzaw il-soċjetà tagħna. Hemm fil-fatt ħafna kumpaniji li mhumiex fuq Google jew Facebook. U hekk aħna eh, ma nistgħux nikkonċentraw l-attenzjoni tagħna fuq Google u Facebook biss. Però għandhom ruol fiġlida kontra l-kontenut u dana ir-rwol għandu ikun parti minn dan il-qafas legali. U rridu nifmu anki li l-azzjoni tal-provider hija superfiċjali kwalunkwe azzjoni għanda titlob azzjoni anke minn ħadd tal-awtoritajiet pubbliċi kella qegħdin niġildu kontra sintomi mhux il-problemi. Issa fuq ir-rol tal-awtoritajiet pubbliċi. Is-Sinjura Korazza Bilt għamlet xogħol eċellenti bħala rapporter għal Rizoluzzjoni tal-Parlament fuq l-implementazzjoni fuq l-implementazzjoni tad-direttiva li ġiet adottata f'Deċembru ta' sena li għaddejtu dak ir-rapport verament ta' min wieħed jara biex nifmu eżattament il-livell ta' indifferenza minnaħa tal-Kommissjoni. Il-paragrafu D tar rizoluzzjoni tal-Parlament jgħid ukoll il-rapport ta' implementazzjoni tal-Kommissjoni ma kienx fih statistika fuq it-takedown u blocking tal-abus transsexuali, per eżempju, u laqqa statistiku fuq il-tneħija ta' kontenut, ma kien fiex statistika eh, oħrajn u koll ma fuq id-dewmin fit takedown laqas fuq il-frekwenza illi bija il-kumpani eh, tal-internet tiġu użati mill-autoritajiet ta' forza. Wieħed irid jistaqsi, jekk dina kienet kollha eh, assenti minn dan ir-rapport, wieħed jista' jistaqsi, allura x'kien fih dan ir-rapport? il il għaliex qed ittieħed deċiżjoni fuq il-kontenut fuq il-reati gravi fidejn il-providers mid perspettiva ta' drittijiet fundamentali huwa kontra l-artiklu 52 tal-karta. U bat minnaħa tal-infurzar tal-liġi il-Kommissjoni ikkonfermat illi m'għandix idea jekk eh, il rapporti minnata Europol jiġux investigati. U nistan nigarantixxi li mm, din l-evidenza miex itneħija mill-service providers wara referenza minnaħa tal-Europol. Pratikament ċiżri l-lum, l-Europol tibat notice fuq reat lil provider ma jgħatu l-ebda istruzzjonijiet fuq kif għandhom jaġixxu. Il-Kummissjoni kol ma kienx ma kienx jirnexxila tirrispondi anki jekk referenza minnaħa tal-rinviju eh, minnaħa eh, tal-Europol iex fil-fatt eh, ta' min wieħed li il-Kummissjoni obbligata taġiġi fuqha. Kif nistgħu nagħmlu? Aħna ktibna l-Komissarju Gabriel biex ikun hemm approċċ iktar ibbażat fuq id-drittijiet u tlabnija tagħti tliet tagħti skemi l onet li jinnifmu x'inhuma il-konformità mal-artikolu 52 tal-Karta tal-Drittijiet Fundamentali. U t-tieni punt li tlabna u li hemm bżonn li jkollna investigazzjoni fuq il-range kollu ta' e, drittijiet. U t-tielet, rridu naraw x'inhija l-esperjenza tagħna ta' dawn l-20 sena ta' miżuri volontari u x'ħadem mhux ma U għanna niżviluppaw approċċ lejn id-drittijiet fundamentali biex nidentifikaw il-problemi, biex nħarsu lejn il-proċessi u x'miżur nistgħu neħdu. Normalment meta il-miżuri jkunu volontari jiġu introdotti u mbagħad jiġu minsija m'hemm lebda ġbir tal-evidenza. Id-dejta kollha illi qed tintalab fir-rakkomandazzjoni hija kemm qed jitneħħa u kemm malajr u mhux x'kien l-impatt u dan mhuwiex approċċ olistiku. Approċċi futuri li du jitammu mill-esperjenza mhux jiddelegaw responsabilità għal biex ikun hemm bilanċ ta' drittijiet. Ir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni mhumiex ibbażati fuq uh, evidenza u qed irriskja li toħloq iktar ħsara għandha tkun ibbażata fuq effettività u proporzjonalità. Irridu nieħdu pass lura u din il-politika rridu nibnuha b'mod ġust. Grazzi. Issa kallim. Is-Sinjura Keller minn Stanford. Għandi issa xi ftit slides. Grazzi tal-organizzaturi tal-istedentuni naħdimt fuq kwestjonijiet ta' kontenuti illegali online. U anki kont fil-sistema ta' Google Stay Down. Il-titolu ta' dan ta', ta din sessjoni il-fokus orizzontali huwa eh, tajjeb għaliex il-leġijiet ta' responsabilità ta' intermedjari għandhom iktar regoli komuni. E, xtib ta' informazzjoni tibda ir-responsabilità. Però hemm anke approċċ vertikali li għandu obbligi differenti. Per eżempju, fuq il-materjal rigward il abust sesswali ta' tfal. Il-responsabilità tal-intermedjari għanda tletaniet ta' policy. Hemm tendenza però il-wieħed jifoka biss fuq l-ewwel waħda, ċoe illi neħħu il-kontenut illegali mill-online. It-tieni għan huwa li nipproteġġu il-kontenut online legali. U t-tielet jirrigwarda l-innovazzjoni teknika u it-kabbir ekonomiku. Mux se nitkellem fuq l-ħar waħda, se nitkellem fuq l t-nejn bis. U kif liġi tista' anki t-disturba l-utenti tal-internet u anki mal-karta eh, tal-drittijiet fundamentali. Mela li neħu il-kontenut illegali online, smajna ħafna fuqa u, għavju għalix dan, għalix l-intermedjari għandhom ruol importanti u rridu natu għom ċerti responsabilitajiet il-dawn il-pjattaformi imħabba eh, il-mezzi teknoloġiċi anki li għanna dispozizjon. kelli manda problemi bil-slides. Fu il-protezzjoni tal-kontenut legali online. il liġiet ħżina illi mux infaslin tajjeb fuq dan eh, inneħu eh, inneħu eh, elementi li mumiex neċessari Nafu li hemm ħafna studji li rigwardaw l-errur, l-error, human error. Però għaw nuqqas ta' informazzjoni fuq dan. Ija ħaġa illi ikun għaw filtri. Issa il-konsegwenzi tal-over removal jiġu diskussi bħala konsegwenzi. Pero, hija anki superficiali bħala perċezzjoni tal-problema, għax ħafna nis u ħafna mit-tfal tagħna jiexu ħajjitom online. U meta wieħed ineħħi l-kontenuti, qed ineħħi ħafna iktar mill-espressjoni, qed qed fiex kell attività kommerċjali anke hemm il-kwestjoni tal-kompetituri li jużaw akkużi folots taffetwa anki il-konsumatori l aħar kontina fuq Radio Shore fuq mara Afrikana li kienet blokkata minn Facebook imħabba li eh, postat eh, materjal eh, orribli li kien igwarda tfal taħħa u f'daqqa waħda rati li ma setax tmur online mm, imkien iktar imħabba f'dan il-filtru. U għal dastant it-tfixkil huwa enormi. U bat hemm effett importanti anke fuq il-riservatezza, fuq il-komunikazzjoni personali, messaġġi eh, testi privati, affarijiet li wieħed jista' jgħidhom anki li ħbieb eh, u issa qed ikunu preżenti fuq il-pjattaformi. U mbagħad anki hemm tħassib fuq kif il-monitoraġġ kostanti minnaħa tal-polizija fil-pjattaformi e, twassal għal għal kontroll unbat em e, sforzi minnaħat għal pjattaformi li biex jieliminaw l-estremizmu. F'kull kontest nafu illi għandhom inċentif legali u finanzjarju li jneħħu kontenuti illegali, anki kontenut anki illi eh, jista' jkun illegali. Kontenuti li huwa potenzjalment terroristiku, ħafna minn dawn il marġni ta' zbal jista' jkun minn nies li jitkellmu fuq eh, blarbi eh, hemm pattern ċar u dana li għandu anki effett diskriminatorju u anki forsi fu il-ġustizja l-arkif Sirjan illi huwa lista tal-abużi ta' dritti tal-bnidem kellhom problemi bit-neħija ta' videos għax ħafna minnhom ġew imneħija għax eh, Eh, għax ġew ikkonsidrat ġew ikkonsidrati ugwali għal dawk li qed jiġu postati minnaħa ta' terroristi stess. U dana qed ikollu affett effett fuq il fuq il-ġustizzja. U mbagħad kwistjoni ta' sikurezza u ordni pubblika. ħafna minn dan it-tneħħija hija biex iżżomm sikurezza, però hemm evidenza importanti li turi illi tista anki timmina dawn l-isforzi u li konna approċċ iktar immirat ikun ħafna ħjar. U mat il-mezzi il speċifiċi fil-proposta tal-Kommissjoni huma għawin però hemm bżonn li s-sir iktar riċerka eh, anki ħafna mill-filtri għandhom zbalji huma stess, ma anki ħafna fl-izbalji illi sissa f'dawn il-15 sena ta' evidenza empirika, dawn kienu zbalji umani. U u għanna anki bias espliċitu. Biex wieħed jikorreġġi dawn l-izbalji ta' filtrazzjoni u importanti illi konna counter notice biex il-persuni affettwati jistaw jiddefendu id-drittijiet tagħhom. Però id-dejta li għanna nafu li din il-counter notice miex użata biżejjed u miex ħatkun korrettiv xiera u dawn inkludu anki id-drittijiet tal-ġus ma'uda li semmejt qabel. Dawn jiġu uploaded minnaħa ta' fi zoni ta' konflitt ħafna drabi. E-trasparenza umbat għal pubbliku. Dana jista' jkollu impo effetti importanti fuq kif il-liġi tista' tappoġġa ċerti affarijiet, per eżempju, aċċess ta' soċjetà jew tal-akkademja u dana jista' jkun ukoll korrettiv importanti. Jiena nala biex najt li l-aħjar approċċ. L-approċċ ottimista tal-Kommissjoni huwa illi e, nista waħnu neħu l-ħażin u nżommu tajjeb, però fil-fatt dan huwa sistema komplessa ħafna u memx soluzzjoni perfetta. L-aħjar soluzzjoni għandha tkun infasla b'mod attent ħafna u dana e, jiddependi ħafna mid-deċiżjonijiet li jisiru jsiru minnaħa tal-Parlament. Much and then um, the last speaker in this uh, panel is uh, Lord Richard Allen uh, who's Vice President of uh, the Policy Solutions. Grazie ħafna. Grazie ħafna President, grazie ta' din l-istedina, nixtieq nitkellem fuq dawn l-erba' oqsma għal dik li għall effettività ta' direttiva minn eh, naħa ta' platform provider u nitkellem fuq ir-responsibilitajiet, ġifiri responsibility u liability bl-Ingliż u però naf li f'ċerti lingwi ir-responsabilità hija kelma waħda għalihom it-tnejn. Imma din hija għalma suġġett li l qed jikkonsidraw, mbagħad nitkellem fuq x'linji ta' difiża kif qalet eh, Dafni mill perspettiva tal-ħiliet u nispjega t tip ta' strumenti li qegħdin nużaw bat nitkellmu fuq il-komplessità ta' teħid ta' deċiżjoni li huma rilevanti għas-suq intern u l-esperjenza tagħna l-kumplessità u definizzjonijiet ta' kontenut legali ħafna jaħsbu li hija ħaġa awtomatika imma le mhijiex dak li huwa legali fl-Unjoni Ewropea kwistjoni komplessa għall-aħħar. Anke l kumpanji li għandhom risorsi sostanzjali. Mela, naħseb hemm bżonn li ngħidu illi bħala headline mhux biss bħala pjattaformi imma n-nies ta' l-Ewropa ġew serviti sew tippermetti illi noħolqu ostakli baxxi għal dawk li jixtiequ jiġu jitkellmu mas servizzi tagħna dan kien wieħed mill-għanijiet kif ukoll il-fatt il intrattaw il-kontenut legali u s-sitwazzjoni tkun differenti ħafna li kieku pjattaformi bħal dawn kellhom jilimitaw l-aċċess minħabba l-biża ta' responsabilità stretta tnaqqas li kieku l-possibiltajiet tal-5 miljun eh, abitant tal-Unjoni Ewropea. Imma li wieħed ikollu eżenzjoni minn responsabilità stretta dak li huwa kontenut mhuwiex mingħajr kundizzjonijiet u hemm responsabbiltajiet kbar fl-imġiba tagħhom anki minħabba din id-direttiva kom mhumiex teknikament responsabbli. Issa, ir-raġuni ewlenija li xkollox ħadem tant sewwa li mġiba tan nies is-soltu tkun raġonevoli meta juża pjattaformi bħal tagħna. E naħsbu f'xi mill-loqsma li aħna żviluppajna meta ħeddimna wkoll mal il-Komissjoni Ewropea fil-qasam ta' responsabiltajiet fejn qed determinaw iva jew le jekk għandniex responsabilità stretta u referenza l-iktar fuq is-sigurtà tat-tfal kien hemm tradizzjoni twila ta' kumpaniji jaħdmu mal-Komissjoni Ewropea għal dawn l-aħħar tliet leġislaturi u kien hemm ftehim sew tal isfidi u ta' soluzzjonijiet interessanti fuq il-kontra terrorizmu għed qasam li qed jissaħħaħ u għedin naħdmu mal-Kummissarju Avramopoulos u kien kien hemm progress inkredibbli wkoll. Umbagħad fuq id-diskors ta' mibeda bil-ħidma mal-Kummissarju Jurova u t-tim tagħha ukoll kwistjoni li zidet eh, fil-importanza tagħha dawn l-aħħar snin u l-Kummissarju Jorova ħadmet ma' dawn il-kumpaniji u mxejna l-qoddim u mbagħad fuq il-proprjetà intellettwali qasam ieħor ta' tħassib hemm kodiċi ta' prassi u memoranda li qed jiġu żviluppati fuq livell Ewropew u t-tech companies qed jaħdmu magħhom. Dawn kollok għandhom f'komuni illi Eh, jiġbru l-industrija, il-politiċi, l-esperti fl-oqsma differenti kif ukoll ta' soċjetà ċivili bħal pereżempju is-sigurtà tat tfal u kontra terrorizmu. Meta wieħed jipprova jitratta problema eh, komuni wieħed iħalli l-interessi personali eh, warrabhom u mbagħad tista' jkun hemm progress. Ġifieri n-nies ta' rieda tajba jirrikonoxxu problema komuni bħal propaganda tat terroristi u jsibu soluzzjonijiet. Mela, hemmorru għall-linja ta' difiża li għandna. Naħseb ir-raġuni għaliex l-e-commerce directive qed taħdem sew għax il-biċċa kbira tal-miljuni ta' ċittadini Ewropej li jużaw is-servizzi tagħna m'għandhomx intenzjoni li jagħmlu xi ħaġa illegali minn eh, jagħmel reat eh, huwa f'minoranza ma tħanġu però sfruttament tat tfal u terrorizmu kull ammont illegali huwa wisq u għalhekk aħna qegħdin naħdmu biex ikonna miżuri ta' prevenzjoni biex dawn in-nies ma jużawx is-servizzi tagħna għandna il-servizzi ta', ta filters u qegħdin kemmu fuq il-photo DNA wkoll il-kollegi f'Microsoft żviluppaw eh, uh, issa s servizzi ta' internet jużaw u ek aħna ma nħallux li jkun hemm uploading ta' stampi ta' sfruttament ta' tfal. M'hemmx kwistjoni ta' legalità, l-istampi huma dejjem illegali u jekk taqa' f'din il-kategorija kif ġiet definita anki ikun hemm anke situazzjoni bħal din stampi u oħrajn ftit inqas. U għalhekk il-metodoloġija qed tiġi użata wkoll għall-attivitajiet ta' kontra fejn nistgħu nidentifikaw um, stampi pereżempju ta' propaganda minn uh, gruppi bħal ISIS u oħrajn li mhijiex eh, soluzzjoni għax hemm ħafna gruppi oħrajn fejn forsi l-affarijiet huma inqas ovvji u anki mill-kontenut ta' ISIS u Al-Qaeda pereżempju xi klip li tiġi użata b'xi xandira tal-aħbarijiet jista' ikolla resonanza differenti però tiġi identifikata bħala propaganda. Umbat eh, niprevjenu n kolli ukoll joħolqu eh, kontijiet folots. La derba mbagħad nisjerbu dawn l-xkil eh, aħna ikonna servizz ta' rapportar għax nisjajduna biex nindirizzaw dak il-kontenut. Mbagħad hemm il-kwistjoni ta' appoġġ lingwistiku, Facebook per eżempju kol jappoġġa 48 il-lingwa intkom tistaw titkellmu maħna u aħna nirrispondu 48 eh, lingwa għahna kumpanija kbira ħafna imma għandna bżonn ngħidu illa l-kumpanija żgħar li tibda illum l-appoġġ lingwistiku eh, jista' jkun limitu ħafna biex wieħed jirrispondi għal rapporti pereżempju għad defamazzjoni u d-diskors ta' mibeda eh, fejn huwa bażi fuq id diskors ovvjament l-istampi differenti għax wieħed ikun jista' jara mhux jifhem biss L-iktar mill-loqsma l-iktar diffiċli jekk imur għal komplessità ta' di deċiżjoni va' diskors ta' mibeda kien każ emblematiku għalina u l-addizzjoni u tneħħija ta' xi kelmtejn jew wieħed idaħħal koma f'sentenza u minn ċajta tsir diskors ta' mibeda wieħed għandu bżonn jifhem l isfumaturi it-ton, u għalhekk dan huwa qasam diffiċli ħafna għalina anki il-fatt illi eh, varjazzjonijiet kbar fl-Unjoni Ewropea minna test jar u tajna stqarrijiet differenti ta' mibeda u saqsenjom biex jittestjaw fl isfond ta' leġiżlazzjoni u kien hemm varjazzjoni kbira eh, pereżempju f'ċerti stati membri jkun hemm kull stqarrija li tkun illegali imma xi wħud le u għalhekk hemm varjetà enormi. U batem ħaġa oħra diffiċli wkoll bħala kumpanija li tixtieq ċarezza ħen nitkellmu l-pożizzjoni tagħna aħna għandna l-flus biex niffinanzjaw dawn il-pariri legali imma dek wieħed ikun jirrid jgħin kumpanija tal-internet li qed tibda u li tixtieq tkun f'konformità eh, jkun hemm gwida li tkun eh, tajnuna ħafna eh, f'dak li ġri fl l-Unjoni Ewropea ma teżistix, eh, jew diffiċli, imma aħna dan minniħ aħna dawn l-istandards għaminnijom pubbliċi m'hemmx ekwivalenti għal liġi pubblika, forsi għandek kumpanija li tajdek xed nagħmlu għamlu la standards kif nżidu magħhom imma diffiċli ħafna li wieħed ikollu dan kollu mill perspettiva ta' liġi pubblika. Mbagħad l-element ieħor huwa gwida fuq dak li tassew huwa avviż. Dan huwa importanti e Commerce Directive hemm ħafna varjabilità għal dawk li huma l-standards għandna tal-bit, per esempio, minna ċenzija tal-inforzar tal-liġi li għajdunna li bieċar ċerti affarijiet huma illegali u għalhekk hemm bżonn li nifmu eżatt avviż Eh, xinu u dan ikun tajnuna kbir, speċjalment tal-kumpaniji żgħar li qed jibdew illum nittama li dawn il-kummenti kienu ta' għajnuna għal persuna involuta, għal kumpanija involuta. Grazzi ħafna. Grazzi l-kom l-erba tal-kontribut ta'kom u nibda s-sessjoni tal-mistoqsijiet u tweġibiet u l-onrevoli Rova. Grazzi ħafna. Jiena, anzi, l-Onorevoli Reda, jiena kont impressjonata ħafna fuq l-eżempji tal-Automated Takedown System illi tkompli bit-tip ta' bias li jeżisti diġà fis soċjetà tagħna illum. U jiena mħasba ħafna fuq l-effett, pereżempju rajt rapport minn utenti ta' Twitter Bulgari illi l-mentaw fuq il-fatt li konti tagħhom ġew imblokkati għax ġew identifikati bħala uh, eh, kaxxa Russa għax huma użaw l-alfabet ċirilliku u kellhom kontijiet kbar u għal daqstant eh, skont l-algoritmu simili għal eh, għall-imġiba ma kulħadd juża dan it-tip ta' alfabet huwa Russu u u mhux kulħadd huwa bot Russu u għalhekk hemm żieda ta' iktar kuxenza fuq il-poter tal-arboritmi u l-fissar ta' standards li mhumiex deċiżi minna eh, aħna niddeċidu fuq il-liġijiet imma għabbalsi ta' servizzi tagħhom jew kif l-algoritmi jinħadmu u anki għall developers stess tal-algoritmi mhuwux ċar mija fil-mija kif dan il-filtru jkun wasal għal din id-deċiżjoni li ma tkun u għalhekk jekk dawn huwa l-ambjent li qed nippruvaw insibu soluzzjoni għaliex tant proposti ta' politika qed tissaħħu dan l-aspett u qed jgħidu li għandna bżonn iktar algoritmi anke minn Facebook meta Mark Zuckerberg kienet jirrispondi l-mistoqsijiet tal-Parlament l-iktar kienet jipproponi filtering tal-algoritmi bħal pal per eżempju l-kontijiet folots u għalhekk u għal dak li huwa diskriminazzjoni li tiġi mill l-użu tal-algoritmi għaliex din hija tweġiba li qed tiġi mill-kumpaniji l-kbar u x'nistgħu nagħmlu nagħmlu aħjar biex ninforzaw l-istat ta' dritt. Inti qed tajt li forsi reviżjoni umana mhijiex tweġiba li ma se tkun l-aħjar proposta naqbel mal-punt probabbilment għandna bżonn narmonizzaw il-liġijiet tagħna u eh, naqbel imma apparti x'tistgħu tasbu jistgħu jkunu l-aħjar prassi aħna li nagħmlu naddu liġijiet hawnhekk fuq xiex nista' nifokaw. mbagħad issa fisem l-SND. Right. Um... Marlin Mitzi. Jiena għandi żewġ mistoqsijiet. L-ewwel waħda lil Lord Allen fuq e, e, l-iskandlu ta' Facebook illi involvi ħafna ħafna utenti u nixtieq inkun naf kif il-kumpanija tixtieq tinforza l-kontenut diġitali tekniku u legali online u mbagħad wara fid-dawl tal-iskandlu ta' Cambridge Analytica u l-assigurazzjoni tista' tagħti Facebook lill parlament Ewropew li se tneħħi dan il-kontenut legali mhux biss jimblokka dan il-kontenut għall utenti Din hija l-ewwel mistoqsija. Ma t-tieni mistoqsija waħda ġenerali xi ħaġa illi naħseb kulħadd imson ikun allarmatina għadni kem rajt artiklu fil-Guardian fuq kif il kartoons huma popolari, jiġifieri il-karattri tal-cartoons it-tfal, pereżempju Mickey Mouse, etc., kienet Peppa Pig f'dan il-każ, u kif hemm din indottrinazzjoni sottili fejn Peppa Pig mingħajr ma wieħed ikun konxu ta' dan qed tinbidel minn Karattru ta' kartun imma qed titkellem fuq il-vjolenza fuq il-mod u għalhekk dan huwa kollu kontenut imdaħħal f'dak li huwa disponibbli għat-tfal taħt karattru tant favorit mat-tfal u għalhekk jiena nifhem wasmat illi erba mezzija ta' kontenut jiġu uploaded fuq dan is-sajt kull minuta u għalhekk nixtieq nifhem kif jiġi kontrollat. Per eżempju, ir-rakkomandazzjoni tista' tkun kif nistgħu nsolvu l-problema u wkoll għal dak li huwa l-autoregolamentazzjoni u tneħħija tal-kontenut diġitali fuq ċerti punti u kontijiet għadna maħna se nsolvu l problemi diffiċli tal-algoritmi, tal-drittijiet tal-awtur, ħadd ma jaf li ma eh, pjattaformi li huma b'inċentivi tar riklamar meta hemm biljuni ta' views imma m'hemmx perspettiva u umana utli kif se nikkontrollaw għal daqstant da kollu nixtieq nifhem għax dan huwa importanti ħafna u jolqot mhux biss iċ-ċittadini imma l-iktar membri vulnerabbli tas-soċjetà tagħna illi se jaraw affarijiet u mingħajr eh, ma jkunu qegħdin jagħtu każ għal fatt li qed jassimulaw il-vjolenza, mod, depressjoni, eċċetera. Thank you. Grazzi. Thank you, Madam Chair, and thank you for, for your presentation. I very much... Onorevoli soba, grazie ħafna presidenti na naqbel ma xuħut minnkom illi għattu l-għannom son nsibu bilanċ ta' bilanċ bejn il-diskors ma beda, sfruttament, abu sessuali, il-terrorizmu u mil banda l-oħra kif nistaw nħarsu l-libertà tal-kelma il-privatezza, eccetera. Kif ta' fu kena eh, dibattitu pjuttost eh, inqalqal Eh, fuq id-drittijiet tal-awtur u għalhekk nixtieq inkun naf l-approċċ tagħkom taqblu miegħi illi forsi aħjar illi biex inkun nistgħu naslu dan il-bilanċ għandna bżonn ninformaw u jkollna proċedura ta' avviżi aħjar milli ikonna filtru, filtru uploaded awtomatiku għat niġi għattini mistoqsija li mija differenza bejn il-filtering ta' kontenut kopert minn drittijiet ta' awtur u kontenut ieħor. Grazzi. Issa Catherine Shatter. Grazzi ħafna President u grazzi tal-panel eccellenti eh, tagħna u tajjeb illi qegħdin hawnhekk biex taqsmu l-arfin tagħkom u għada fil-Kumitat tal-Affarijiet Legali u l-kwistjoni ta' drittijiet tal-awtur, responsabilità, obbligi ta' monitoraġġ fuq moħħna anke ta' dan il-Kumitat. Qegħdin naraw fil-Kumitat tal-Affarijiet Legali fl-artiklu 13 għada se jiġri. Naħseb illi l-affarijiet li importanti għalina huwa dan il-bilanċ meta nipprovaw nittrattaw xi wħud mill-kontenut estremist illegali u mbagħad niżguraw mill-banda l-oħra li jkollna internet ħieles fejn hemm libertà tal-kelma. Din hija l-isfida. U aħna bħala nies li jagħmlu liġijiet din hija sfida għalina u kif għalet il-kollega Dita inti tkellimt fuq il-kazistika, Eh, fuq l-interpretazzjoni u naħseb hawnhekk din iddaħlu r responsabilta u il limiti aħna lilkom l-esperti fl-awla u naħseb il-kellima l-oħra u kol tkellmu fuq dan l-aspett imma għanna bżon nitkellmu fuq l-sfidi l-enin li għanna. Insaqsikom li mumma l-pajjiżi li e, waslu dan il-bilanċ ġust li ma pajis jista' jkun punt ta' referenza. Aħna f'dan il-Parlament nixtiequ dan il-bilanċ. U però nixtiequ nħarsu l-libertà tal-kelma fl-istess waqt imma kif nagħmlu l-affarijiet kif suppostu din hija kwistjoni globali mhux aħna hawnhekk biss kif nistgħu nittrattaw dawn il-kwistjonijiet b'mod informat fejn inkunu nistgħu naslu għal dan il-bilanċ u għalhekk jiena kurjusa nkun naf il-perspettiva legali u x'tasbu se jiġri għada xuhud ħud diġà tkellmu fil-Kumitat tal-Affarijiet eh, Legali u jekk inneħħu dan il-kontenut legali mhux suppost eh, jasal għax dan imur kontra l-karta tittijiet tal-bnidem li suppost nirrispettaw grazzi tal-li ġejtu hawnhekk. Grazzi għax huwa rilevanti ħafna li qegħdin magħkom ma nafx jekk tixtiqux tiġu wkoll għada biex tippreżentaw l-istess ħaġa li preżentajt preżentajtkom illum. E, u forsi kif qed tajt Marli Mizzi, Peppa Pig, illi tista' tajdinna jiena bħala om illi tara mat-tfal dan il-programm huma ħafna sfidi u għalek ma, ma, ma nafx kif nistgħu Eh, naraw ħaġa bħal din li Peppa Pig ukoll qed tiġi manipolata qegħdin fix-xifer tal-irdum qegħdin nitkellmu fuq id-drittijiet tal-awtur, id-dinja l-antika u id-dinja moderna u l-ekonomija diġitali u għalhekk hawnhekk għandna bżonn ikollna dan il-bilanċ tajjeb ta' drittijiet tal-awtur. Naħseb huwa ċar ħafna u għalhekk nixtieq nappoġġa lil kollegi tiegħi u naseb hemm aspett ieħor li ma ġiex imsemmi differenza li teżisti fil-fondi eh, finanzjari li għandhom il-kumpaniji l-kbar għax jistgħu jagħmlu screening eh, sistematiku dawn il-kbar il-kumpaniji ma għażar żgħar il-kumpaniji żgħar problema kbira. U għalhekk jekk wieħed ma jekk il-kumpanija m'għandix dan il-bilanċ kif jista' jġestixxu mbagħad l-innovazzjoni u din hija xi ħaġa illi għandna bżonn nittrattaw u għalhekk mela nixtieq eh, ntemm dan ir-round ta' mistoqsijiet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 l-ewwel ħaġa waħda mill kwistjoni hija x'inhi soluzzjoni jekk l-affarijiet ma jaħdmux li għandna bħalissa wa innon soluzzjoni ta' bażi ta' notifika mhux sempliċement li tneħħi l-website it-take down. Bħalissa għandna li Commerce Directive fi għandna ħaġa bażika ħafna ta' take down imma di trid tiġi rranġata l-komunikazzjoni fil-regolamenti jagħtuna xi ftit iżjed informazzjoni fuq dar reġim kif jaħdem fid-dettall, nitkellem fuq skadenza ma' ħafna dokumenti li għedina hawnhekk huma vagi ħafna. Allura huwa fatt li għana nikkonsidraw biex niddeterminaw x'inhi take down fil-prattika ħafna id-daqs tal-kumpanija it-tip ta' kontenut involut imma m'hemm xejn soluzzjoni indikat m'hemm soluzzjoni eżatta xi tfisser eh, stake takedown. Allura ċerti proċeduri jkunu mod eċenti kif nibdew l-affarijiet anke armonizzazzjoni tal-liġijiet li bażiċi biex il-kompani jkunu jafu xem, x'inhu kontenut li huwa legali u dak li huwa legali, allura f'ċerti setturi speċifiċi dan jgħin ukoll. Parti uħra mis-soluzzjoni hija u din hija l-opinjoni personali tiegħi uħra tkellmu dwar din dwar l-approċ vertikali. Nużaw l-springboard ta' bilanċ ġust li s-seraħ fuq l-qorti Ewropea fil-kazistika tagħha kif kolt ta' Strasburgu. Dak li joħroġ f'dan il-każ zistika huwa li sissa meta kena clashes bejn drittijiet fundamentali, dawk id dritt fundamentali, il-każijiet li ġewqu mill-qorti kienu relattivi, qed nitkellmu fuq drittijiet tal-awtur, drittijiet ta' proprjetà, libertà ta' l-espressjoni, protezzjoni tad data, dawn huma drittijiet li huma assoluti li tiġu protetti f'daw il-każijiet hemm jeħtieġa li wieħed joħloq bilanċ ġustu ġust u il-persuni naħa waħda u naħa l-oħra tal-każijiet ridu jċedu ċerti eh, drittijiet li jkollhom. Proċeduri minkejja żvantaġġi eh, għax għandhom zvantagġi eh, palissa dan il-proċeduri jaħdmu biex insibu daħ il-bilanċ. Il-bilanċ jista' jinbidel imma jekk qed nitkellmu fuq id-drittijiet bħal pereżempju protezzjoni ta' tfal, speċjalment fil-kuntest ta' stampi u ritratti ta' abbuż sesswali ta' tfal, da jiddependi mill-ċirkostanzi tal-każijiet. Projbizzjoni ta' torturi, per eżempju, trattament degradanti u inuman, ecc. F'dal każ filtering jista' jkun eh, appropriat għax hekk għandu jsir u jmur eh, ikun ta' prioritarju fuq drittijiet oħra, qed nitkellmu fuq filters ta' kontenut u minnajr ma jisiru tant zbalja volja, jisiru zbalju dan jista' jkun ġustifikat bil meta wieħed jħares lejn il-ħsara tal-dan il tal-kontenut li jkun online. Għanna nitkellmu jekk iridux filters awtomatiċi li jieħdu deċiżjoni legali fuqna, jekk kemm jekk ikunu bnedmin illi jiġġudikaw fil-rati li nistgħu nafdaw u l-nies li implementaw il-liġi. Ma naħsibx li bħalissa, speċjalment eh, b'din it-teknoloġija li għandna ħajkun hemm l-istess fiduċja eh, mill-bnedmin għal sistemi automatiċi. Grazzi That was uh dak kien hemm mistoqsijiet tajbin ħafna li għandhom bżonn ħafna żmien biex inwiġbuhom. Jekk tippermettu li miss fuq direttiva tal-diritti tal-awtur l-artiklu 13 iwassa li direttiva tal-e-commerce u jirdefinixxi mill-eżistenza tagħha. Umbagħad wara dan toħloq situazzjoni fej kumpaniji tal-internet jistgħu jkunu sforzati jagħmlu dak l qorti Ewropea tal-Ġustizzja għalet tal darbtejn li mhux skont miċ-ċarti tal-drittijiet fundamentali. Dan mhux kif aħna nilleġislaw, inti ma tħallix direttiva fisseħ u toħloq direttiva kontrarja l-ewwel waħda, ħlief fit-tifsira tagħha. Ma ta' sensu ma jagħmilx sens lanqas li l-Kummissjoni Ewropea b'mod attiv u b'mod ċar u apposta għandek l-artiklu 13 eh, jużaw l-artiklu 13 eh, biex imorru kontra sentenzi tal-Qorti ta' Ġustizzja. M'għandix taġixxi jekk il-Kummissjoni. Fu kwistjonijiet eh, transkonfinali l-internet mhux ħajibdel l-ambjent. Dak kollu li nagħmlu llum fi żmien sitt xhur l-affarijiet ikunu nbidlu meta niġu għal kontenut kriminali u adozzjonijiet ħajsiru. Għafajt li jaħdmu llum fi żmien sena ma jaħdmux. Għal din ir-raġuni jena sħat fil-preżentazzjoni tiegħi fuq il-bżonn li jkun hemm proċessi tajbin ta' diligenza ti tkun taf li dak li qed tagħmel fatt jaħdem. L-Iżvezja fl-1966 eh, introduċiet ċentru mekkaniżmu li sal-lum għadha ma aġġornatux jaħdem le ma nafux ma tistax titrattax l-internet bħala riżors statiku tistenna dwar tista ta' xista jaħdem u li ma jistax jaħdemx, tista tkun korrett illum għada ma tkunx. Dak li jemnu għas fil-leġizlazzjoni Ewropea għaw f'dan is-settur u għal sforz biex tirrevedi effetti u tadatta għal kumpaniji li daħlu miżuri volontarji biex jirrefeduwa ma xie u jaħdmu daw. Nirrakkomanda li naqra l-komunikazzjoni rakkomandazzjoni għal darbohra unħarsu għal sentenza waħda li tirreferi għal proċessi ta' reviżjoni diligenti illi tmur kontra l-effetti għax dawn ma jeżistux U dan mhux il-mod kif tagħmel politika tajba. X'in d differenza bej filtering copyright u filtering ta' kull xi ħaġa oħra. Ksurijiet li għandhom xaqsmu drittijiet tal-awtur hija ħażina għal parti effettiva. allura dinja parti mill problema aktar kbira. Għandek jekk għandek stampa u E, toħloqa, tapplowdja, jew t-downloadja, e, stampa ta' e, abbuż sessuali tifel dik hija reat. Allura il-kelma availability hija kruċjali hawnhekk għax dik hija il-vera kelma illi illi tiġustifika jekk ħaġa bilanċjata jew le, jekk ix tajba jew ix ħażina. Aħna jiddispeċina najdu illi rridu namlu deċiżjoni diffiċli namlu x-xogħol tagħna stess u jkollna miżuri tajbin għal partijiet kollha konċernati. Grazzi. Grazzi anka jien minn tiegħi nindirizzaw l-aspetti ta' xogħol doppju anka jien. Ma kellix ċerti provi, mhux għax daw kienu ħżien, ma l-interess kwistjonijiet ta' interess pubbliku. Il-problema li per eżempju anka il-Facebook iridu ineħħu materjal li huwa terroristiku, ma ma jridux eh, materjal li huwa legali. U allura l-fatt li umma kont li neħħu diskors li huwa legali ma jmur kontra it-tip ta' servizz tagħhom mhix xi ħaġa li għandha tissorprendina. Imma dawk li wet li deċidu fuq il-liġijiet għandhom idea differenti. it-teknoloġija għedda eh, timbena għandha tagħti ħiel lil eh, min jiddeċidi fuq il-liġijiet dwar kif għandhom jirregolaw ruhom. Fuq il-mistoqsija dwar drittijiet tal-awtur u direttiva dwar drittijiet tal-awtur. Din hija ħaġa forsi simplistika imma jina il-proposti ta' filtering insibhom daqsxejn bla effett għax l-argument ta' value gap u motivazzjoni għal artiklu 13 huwa fuq flus biss huwa fuq il-ment bejn interessi e, kbar industrijali minn naħa l-oħra fuq iż-żewġ naħat. Jekk e, ma tagħmilx re-engineering ta' tal-prinċipju tad-disin tal-internet, din tidher ħażina ġennata hija sproporzjonata biex nuża jargon legali. Dan mhux bil-mod, dan mhux il-mod kif jaħdem l-internet biex nirriżolvu il problema Issa ngħaddu għad differenzi bejn tipi differenti ta' kontenut. Jien naħseb diversi tkellim qabli tkellmu fuq natura pjuttost eh, ta' ħsara kbira, ta' stampi ta' abbuż sesswali ta' tfal, naħseb hemm ċerti lezzjonijiet li għandna niġbdu dwar il-għaliex, hemm dat trattament speċjali li l-ħaġa huwa kontenut li huwa unikament ta' ħsara kbira. It-tieni huwa kontenut li huwa unikament faċli tirrikonoxxih m'għandekx tkun espert legali biex tirrikonoxxih dan hemm huwa kontenut minn l-ebda kuntest legali u fir-raba post fejn għandek marġinu ta' żball jekk int jekk l-utenti ineħħu ineħħu materjal ta' abużi sessuali ta' tfal u miegħu biżbal tneħħi xi materjal ieħor din mhix problema kbira. għax meta tqis meta tqis li hemm eh, fil-miżjen dan il-kontenut daqshekk taħsara, <coughs> allura l-marġinu ta' żball mhuwiex daqshekk terribli. Imma ħafna mill-affarijiet li qed nitkellmu fuqhom mhuwiex fuq dan. Partikolarment eh, diskors terroristiku potenzjali li jmur eh, li jmur appari flimkien ma ċertu diskors politiku ieħor u mhux faċli tirrikonoxxih legalment bħala definizzjoni. Ikun diffiċli wkoll għal platform biex tidentifika dwar min qed jgħid il-verità jew min le. Anka fi Spanja u Renju Unit kien hemm każijiet li f'ċerti każijiet platform m'għandix tipprova tidħol dik il-mistoqsija u għandha tistenna l-qorti minn għandha tistenna minn ordni minn qorti għax m'għandix tkun il-platform stess li tiddeċiedi x'inhu legalment aċċettabbli politikament u li ma le. Kemm l-Arġentina u l-Indja taħt il-Kostituzzjonijiet tagħhom dawn imorru f'dan is-sens fl-aħħar dwar kif ikonna naslu għal bilanċ. Tkellimna fuq proċess, tkellimna fuq xinu eh, konsidrat bħala arfien, attributi uniċi, il-ħagġa li nisħaq fuq kieku jien <coughs> huwa trasparenza ħjar. U għonek ma nifissirx ma fissiex numri ta' kumpaniji ma nitkellem fuq istanzi speċifiċi ta' kontenut li xtneħħa u għaliex tneħħa u konti suġġerejt li videos u stampi eh, ta' terroristi jidher mhux irraġonevoli wieħed jgħid li bħala minimu soċjeta' ċivili u riċerkatura għandhom ikun dak il-materjal bħala mod kif eh, biex jindun ikun isiru jafux qed jaħdem u mhux qed jaħdem. Jiena naħseb illi tqajjem il-punt li kumpaniji żgħar ma jistawx jeffardjaw illi jonfqu xi 16 miljun euro biex jibnu mekkaniżmu dwar il-filtering. Allura l-mandat ta' filtering aktarx illi eh, jiffavorixxi kumpaniji li huma diġà stabiliti. Hemm riskju veru li il-liċenzjar ta' dan il-mekanizmu <coughs> mekanizmu ta' filtering eh, teknikament eh, irrit jiġi mtejjeb. Inkompli fuq xi suġġetti li tqajmu dwar li mistoqsi l-ewwel fuq għaliex l-algoritmi hemm xi ħaġa unika li jem, li jippreżenta l-internet il dawk li jiddeċidu fuq il-politika għandek il-ħeffa, veloċità tal-bidla hija tipikament barra mill-passi tagħna u l-iskala, id-daqs. <coughs> ħafna skemi regalatorji għandhom id-disin storikament biex jirgolaw numru żgħar ta' entitajiet qatt ma kena skema regolatorja regolatorju li tipprova tirregola diskors ta' miljuni ta' ċittadini. Ħadd ma jipprova jirregola diskors fil-kuritur, per eżempju, imma fl-online dan id-diskors ta' waħda isir kontenut li x'ħadd irid jirregola. Soluzzjonijiet L-uniċi soluzzjonijiet li jaħdmu jew li li iġibu fl-imkien e, e, kumpaniji u l-platforms u l-gvernijiet bit-tekniċi u l-abilitajiet ta' kumpaniji il għaliex l-istat ovvjament mandomx il-mezzi illi ikollhom riżultati ikollhom riżultati jekk il-fornituri tas-servizzi tal-internet jikkoperaw, allura tnej jridu jaħdmu flimkien prattikament kif disa tidher il-ħaġa. Nasab kompanija tal-internet għandha tmur t fer dan il-gruppi esperti, regolatori, għanna e, modelli anka unek fi Brussell bħal liju Internet Forum li huma responsabbli mis sigurtà u aħna nitlu f'konverzazzjoni dwar x'qegħdin nagħmlu u ma jittestjawna u jitolbuna biex nagħmlu iżjed u natmu ma' kumpaniji iżgħar. Dal-proċess aktarx jista' jagħti ir-riżultat li aħna rridu jekk nifmu x'inhu huma għanijiet komuni tagħna. Fejn tridu taslu intom, fejn tridu naslu għanna, iċ-ċittadini, nixtieq narajn għas nies ikunu radikalizzata, eh, radikalizzata jaqbdu xkopetta u bombi u joqtlu n-nies. Meta l-affarijiet jinbidlu kull ftit xhur dwar x'nistgħu nagħmlu fej għandna nkunu iktar attenti. Jiġifier dan irid jagħti lokal dialogu, fiduċja, kwistjoni ta' l-intati fiduċja, per eżempju l-kumpanija tiegħi bħalissa minna ħafna żbalji għandna bżonn nerġgħu nibnu il-fiduċja u dan għal darbohra iġi per ta' dialogu. Li nammettu l iżbalji tagħna hija importanti, għandna nagħmlu l iżbalji kuljum, inħallu kontenut fuq l-internet li suppost għandu jitnizzel u namlu bil-kontra wkoll. Inneħu kontenut li suppost għandu jibqemmek. għanna għan forsi dan li naqsu li kunem esportazzjoni ta' stampi ta' tfal. Dan huwa prezz li rridu inħalsu minħabba diligenza li nużaw. Naħseb mhux prattikabbli li aħna ma nagħmlux żbaljaqat nkunu perfetti kien hemm kwistjoni ta' tħassir, deleting u l-imblokkjar. Aħna inħassru eh, li nħassru eh, kontenut huwa kontra il-prinċipji tal-Unjoni Ewropea minn naħa l-oħra imma nirristrinġu nagħmlu restrictions li għandhom x'jaqsmu ma' setturi żgħar ta' kontenut. Il-kwistjoni l-kbar huma koperti mill-standards globali tagħna ċerti pajjiżi, eżempju, kollhom liġijiet kontra insulti fejn dawk l-insulti huma assortiment inaċċettabbli f'pajjiżi oħra u f'ċertu pajjiż mhumiex daqshekk eh, inaċċettabbli huma legali fil-fatt. Għal darbohra, meta naraw eh, tip ta' mekkaniżmu dan għandu xasama direttiva tal-copyright hemm servizzi tal-internet li ma jixtiqux jaġixxu b'mod responsabbli huma f'minoranza fejn kumpanija tgħid li jiena sa naġixxi b'mod responsabbli allura il-ħaġa li għandna noqogħdu attenti għalija għal iktar ma tkun responsabbli inqas għandek responsabilità. U di taħdem f'setturi oħra tal-liġi allura xi tip ta' e, tipi fejn għandek sistemi online ta' ID u man, għana nafdaw il-fat li kumpanijiet jagħmlu dak li suppostu tajjeb. U nippruvaw nitu daw eh, x'qed isir. Imma għandna responsabilità mnaħba attenzjoni u l-kura li għandna li n-nies. Grazzi ħafna għat-tweġibiet ta' dawn mistoqsijiet kollha ifisser li nistgħu ngħaddu għal punt li jmiss għal fuq il-panel għanna żewġ kelliema flok tlieta għax kellna kanċellazzjoni tal-ħar minuta rappresentant minn stat membru għanna żewġ kelliema l-ewwel għanna Sur Fakes illi jirrappreżenta il-Seznan un batana Sur Pancini illi rappreżenta YouTube u Google Allura nixtieq nistidinkom biex tagħmlu introduzzjoni massimu ta' 10 minuti mela l-ewwel għandna s-sur fakes minn Sezani Kjoġbok. Thank you, Madam Speaker. Um, thank you for the... Grazie, President. Grazie tal-opportunità li nati l-opportunità tiegħi fuq l-komandazzjonijiet tal-Kommissjoni u kif kif taqbel mal-osservazzjonijiet tiegħi jiena Michael Fakes jiena nirrappreżenta pjattaforma żgħira fir-Repubblika Ċeka Seznam. Id-design fil-mija tal-popolazzjoni ċeka tuża s-servizzi tagħna. Aħna termini assoluti paragonabli għal kumpaniji bħal Google jew Facebook, però għanna anki esperjenza kbira fil-problema tal kontenuti illegali online. <clears throat> Jena minix avukat, jina kummerċant, jina tħalt fl-2004 fil-kumpanija bħala espert tal-IT, għandi esperienza kbira f'dan il-kwistjonijiet ta' kumpanija li qed tikber minn 50 impjegat għal xi 50.000 attualment u miljuni ta' utenti fil-Repubblika Ċeka u Repubblika Slovakka Forsi l-opinjoni tiegħi se tkun differenti minn dik ta' dawk li tkellmu fl-ewwel panel. Mill-bidu tal-kumpanija tiegħi il-soluzzjoni tal-kontenut illegali kienet neċessità mhux imħabba interessi politiċi reċenti, imma sempliċement għax aħna hemm bżonn li nirsolvuha din il-kwistjoni għaliex is-servizzi tagħna irridu eh, ikunu tajbin fil-flajnejn l-utenti tagħna eh, għad raġunijiet kommerċali fi klim ieħor. Eh, meta niġu għal biex inqablu mal-kompetizzjoni, kull kumpanija t-tixti u dan kulħadd jħoss għal Eh, għal dan u waqt li nifhem l-interess tal-Kommissjoni fuq it-tneħħija tal-kontenuti illegali ma ma naqbilx ma ħafna mill-pożizzjonijiet u nixtieq nitkellem fuq punti li nħoss li mar kontroversjali fil-komunikazzjoni tal kummissjoni eh, L-ewwel waħda hija illi meta nitkellmu fuq kontenut ġenerat mill-utenti dejjem nitkellem fuq il-fatt li rridu nimplementaw regoli ġa eżistenti. Aħna namlu kull ma nistaw biex nejnu l-autoritajiet. Mbagħad fidej l-autoritajiet li jikkastigom. L-atteġġament Ewropew huwa iktar illi nikkastigaw il-platforms u illu iktar faċli milli niġildu kontra eh, min jikser. U anki ġlida kontra terrorizma, kontra terrorizmu hija diġà fidejn il-leġizlazzjoni nazjonali. Allora l-opinjoni tiegħi hija illi ninforzaw dak li diġa għanna regoli eżistenti u ħafna iktar importanti milli infakru li s-servizzi online xinu għadmir taħħom. It-tini punt. Aħna maħnix fleta tal-Star Wars u mux fil-pjattaformi bħal Seznam, per eżempju, jiena ma naqbilx mal entuzjazmu tal-Kommissjoni biex namlu uh, algoritmi automatiċi. Wieħed ma jistax b'dan il-mod automatiku jiddistingwi bejn uh, sfumaturi legali jew illegali. E, e, e, persuna umana tista' tagħmlu ħafna b'mod iktar effiċenti mill-algoritmi. Jiena bl-esperjenza tiegħi huwa li ħafna kontenut illegali maħluq minn persuni li għandhom esperjenza kbir. Hemm modi fuq kif il-kontenut oriġinali jista' jitbiddel biex ma biex ma jitwaqqafx mill-filtri. <coughs> Punt ieħor. Jina nifem il-motivazzjoni tal kommissjoni Il-kontenut uploaded u l-iktar viżibbli fl-ewwel sigħat u naqbel. Pero, il eh, li wieħed jagħmel reazzjoni fis-sena eh, f'sija irid ikollu shifts eh, verament kbar. Eh, il-proposta E, e, e hija problema għal kumpaniji żbar li għandhom ftit żar li għandhom ftit impjegati u ma jistawx din il-kwistjonijiet jarawhom il-ħin kollu. U punti ħor li nixtieq nagħmel huwa li aħna ma tridux titrasformawna f'Big Brothers qudiem l-utenti tagħna. Għax l-utenti bekk se jkollhom il-sensazzjoni li qed jiġu kontrollati u verifikati l-ħin kollu Hemm servizzi oħrajn li nagħtu pereżempju l-email, eh, hemmhekk hemm fiduċja kbira. Eh, Tatunix iktar pisijiet amministrativi. Jiena eh, napoġġa ir-rapporti ta' trasparenza. Ċoe, dana diġa huwa pis amministrativ ġdid u ma nifhimx kif dan se jgħin il-kontroll tal-kontenut illegali. Aħna, Iva, responsabli għal għal għal persuni illi għandhom il-fiduċa tagħna. U aħna kenna esperjenza ħadina bit trusted flaggers meta kenna l-kwistjoni tal-fake news it-trusted flaggers għandhom il-verità tagħhom u l-filosofija tagħhom fuq dak li hu tajjeb u dak li hu ħażin. U qed irid brom il-flags tagħhom u hemm bla dubju mezzi aħjar għal kumpaniji. Jina nappella għal kooperazzjoni bejn uh, service providers u fl-opinjoni tiegħi din tista' taħdem biss b'mod volontarju illi naqsmu eh, kapaċitajiet u prassi tajba ma tistax tiġi imposta. U eh, nafu kemm eh, il-kumpanija tkun imħasba meta titkellem fuq il-proċeduri tagħha interni għal kumpanija tagħha. Aħna qed niġu tratt stati bħalli kieku maħniex etni kooperaw. l esperienza tijaj ija illi kumpanija zaħra trid toħloq strumenti u proċedimenti man mano li jiġu ktar popolari i servizzi U dawn huma affarijiet li diġà qegħdin jiġru mhux maħabba regolamentazzjoni ġdida, maħabba autoregolamentazzjoni li teżisti fl-industrija għax aħna rridu nifukaw fuq il-core business tagħna u mhux fuq id-diskussjoni mal-awtoritajiet pubbliċi. U allura deċizjoni deċiżjoni tagħna hija li nottimizzaw kif aħna nirt nirsolvu dawn l-avviż li jiġu mal-awtoritajiet pubbliċi. Dan diġà qed jiġri m'għandix bżonn ta' rakkomandazzjonijiet jew regolamentazzjoni. Il-proċeduri accelerati ġa jeżistu għax diġa kienu neċessari fil-modi specialment. Anki e, il-strumenti ta' reportar diġa jeżistu għax kienu neċessari anki e, f'dawn fil-passat. Dawn huma l-punti li xtaqt nagħmel lest jiena e, nirrispondi għal mistoqsijiet li tkunu tridu tamlu li jek tridu. Grazzi. U issa għanna s-sur Pancini minn YouTube. Grazzi, President. Għandi shifted slides. U nishtiq natukom panoramika fuq il-kontenuti legali online. U specialment biex natukom l-opinjoni ta' kumpanija li ma jemnux fil-Far West illi hemm regoli illi ġuġi forzati u responsabilità tagħna Nibdew b'dawn informazzjonijiet fuq YouTube. Eh, YouTube hija pjattaforma inkredibbli biex kulħadd ikollu leħem aħna nemmnu fl-erba libertajiet ta' espressjoni ta' opportunità anki wieħed jista' jużaha pjattaforma biex jibna l-biznis tiegħu biex il-kontenut isir disponibbli u anki l-opportunità li wieħed eh, ikun e, e minn min komunità biex jaqsam il-kontenut ma' persuni oħrajn u anki l-libertà ta' informazzjoni. li jagħti informazzjoni li wieħed ikun informat fl-istess ħin. Dawn huma kollha riflessi fil-ċifri li għattu qabel 400 eh, sija ta' kontenut li qed jiġi uploaded kull minuta li huwa numru kbir, imma dan nixtieq Nishtiq najt li aħna għanna regoli ċari biex nsibu bilanċ bejn l-iskala ta' dawn ċifri u l-importanza illi jiġu rispettati regoli u biex nuru anki responsabilità tagħna bħala uh, hosting service provider. l onet għanna politika ċara <clears throat> illi ma tippermettix komportamenti li huma dannużi u kwalunkwe kontenut illi jista joffendi Però naturalment ukoll għandna rispett għal liġijiet f'kull pajjiż li noperaw fih. Allora jien nixtieq niżgurakom illi jintkom tifmu illi dina miex biss kwistjoni tal-politika tal-kumpanija tal ma tal-rispett tal-liġi u fuq dan aħna għanna approċ ċar ħafna. Kif insibuħ dar il-bilanċ? Fuq din l-iskala ta' 400 eh, sea u kif nistaw nizguraw li dawn il-politika tagħna tiġi inforzata. Aħna għandna żewġ channels u aħna għandna l-user flags, kulħadd jista' jirrapporta eh, eh, xaħġa li huwa jaħseb li qed jikser il-politika tagħna. Aħna dan il-kontenut eh, namlu revizjoni tijaw l-ħin kollu u batem il-possibilità anki li wieħed jirrapporta il-kontenut illi mhuwiex legali. Kwalunkwe stat, kwalunkwe autorità ġudizzjarja jista' jużaw dan il-channels. U naturalment meta niġġudikaw dan il-kontenut, aħna nikkonsidraw liġijiet nazjonali tal pajis Fu dak li għal sur Becker jina nishtiq eh, fuq il flex li aħna nirċevu, xinu għal pilastri li nużaw u li implementajna fil-pjattaforma tagħna biex ikonna flags ta' kwalità għolja. Naturalment, kwalunkwe utent jista' jir rapporta kwalunkwe kontenut illegali kontra politika tagħna. Però aħna u koll norbtu fuq il-trusted flaggers, minn huma daw, esperti, NGOs fid-dinja kollha, speċjalment fl-Ewropa aħna għandna komunità qawwija ta' dawn il-flaggers. U mħabba li huma jifmu eh, kwistjonijiet huma eh, jaddunna l-informazzjoni, jibatunna talba ta' eh, tneħħija, aħna namlu revizjoni ta' kull talba u għal daqstantem l-element uman u bat nieħdu azzjoni. Il-ċifri eh, tagħna jgħidu li l-kwalità tal-flags u anki tal-bit ta' tneħħija u għoli ħafna u nitalmu anki ħafna mill-kollaborazzjoni u diskussjoni ma' dawn it-trusted flaggers. A parti l-fat li nirċevu anki dawn it-talbiet, hemm anki diskussjoni fuq il-politika differenti tagħna fuq il-modi differenti, per eżempju, jkun hemm problema f'ġurisdizzjoni speċifiku f'pajjiż Ewropew u bekk aħna nitalmu mill-esperjenza. Issa nixtieq nifoka fuq żewġ tipi speċifiċi ta' kontenuti illegali għax naqbel jien dak li ntqal qabel kemm huwa importanti din il-kwistjoni li narawha mhux biss orizzontalment imma anki vertikalment. Inħarsu lejn il-copyright. Aħna implementajna miżuri volontari, però naħsbu illi dak li għamilna fil-copyright propju ja prassi, l-aħjar prassi. Aħna żviluppajna strumenti li nsejħulu content, content ID li jgħinu il-propietari ta' drittijiet intellettuali. E, dan huwa investiment ta' mit miljun dollaru. Dana importanti li wieħed ikkonsidra l-iskala ta' risorsi li għanna li wieħed irid jikkonsidra, però aħna dawn l-istrumenti konna kontenti nagħtuhom mhux għalix mux kwistjoni ta' filtraċ tal-pjattaformi tagħna ma illi naħdmu flimkien mal-propietari ta' drittijiet illi nistaw nużaw il-katalogu tal-xolijiet li nixtiequ niproteġġu li narfu dan il-kontenut u mbagħad inħalluha fidejn il-propietari li deċidu xiamlu fuq il-match bejn il-kontenut tagħhom u l-kontenut li ġi uploaded. Natu l-possibilità libera li monetizzaw il-kontenut e, e, jamlu tracking e, ċoħe li kollum idea ta' xtip ta' kontenut qed jiġi uploaded fil-pjattaforma tagħna jew inkella anke kiridu jistaw jibblokkaw il-kontenut meta il-propietari iħossu li dan huwa l-aħjar approċ. Aħna rajna li l-approċ ta' monetizzazzjoni huwa l-approċ illi it-titolari e, e, e jħossu li huwa l-aħjar approċ. U hemm anki hemm tħul ta' żewġ biljuni għal e, proprjetari Issa, E, fuq il-kontenut terroristiku, anki dan tkellimna fuq qabel. U dan qed għajem eh, tħassib kbir fl-istati membri. Għonek nishtiq ngħid li eh, differentiment minn dak li rajna fil-kontenut tal-copyright, il-kontest huwa importanti ħafna. U importanti li meta nanalizzaw kontenuti li jista' iwassal għal ksur Eh, tal-politika tagħna fuq it-terrorizmu huwa importanti li nifmu l-kontest kif jiġi introdott fil-pjattaforma. Dan huwa importanti ħafna. Aħna nemnu illi mix ta' teknoloġija u revizjoni umana hija l-aħjar approċċ biex niġildu kontra dan il-kontenut terroristiku online. Billi niżviluppaw algoritmi machine learning biex nidentifikaw dan il-kontenut fil-pjattaformi aħna ma użajniex biss l-esperjenza tagħna, imma qed nużaw iktar minn żewġ miljuni ta' video illi aħna użajna fil-snin grazzi għal flags li nirċevu minnant trusted flaggers u l-autoritajiet. U il, dawn l-istrumenti ta' machine learning illi talmu minn din l-esperienza u, u jibnu fuq eh, il-talbiet il, li nirċevu. U, u, u l-istrumenti pratikament edin jiġġeneraw il talbiet ta' tneħħija, miex automatika ma qed nużaw l-aħjar teknoloġija bl-aħjar mod u mbagħad nagħmlu reviżjoni umana minnaħa tal-persuni tagħna illi jiddeċidu mbagħad eh, jekk il-kontenut għandu xi tneħħa jew le. Il-ċifri naraw bħala effettività ta' dan l-istrument huma pożittivi ħafna għandna xi 60,000 video li tneħħew bejn Ġunju u Deċembru u naraw anki illi dawn l-istrumenti ta' machine learning sabu eh, videos eh, illi ġew illi kien ftit views fuqhom b'mod ħafna iktar akkurat minn kif kien qabel. Imma din hija responsabilità maqsuma ma nistgħux nagħmluha waħedna di għalhekk nħossu li huwa importanti li jkun hemm forum ta' diskussjoni bħal forum Global Internet Forum fuq il-kontraterrorizmu flimkien ma' Microsoft, Twitter u Facebook qed insibu modi biex niġildu kontra dan il-fenomenu. Eh, eh, database ta' hashes u l-infurzar ta' liġi fl-Europa kolla aħna niġbru database ta' kontenut terroristiku u anki non terroristiku u namlu matches naraw jekk dawn il databases jablux jablux matches mal-kontenut li għanna. U aħna għanna 80.000 hashes u bat hemm il-forum fejn nikoperaw mal-istati membri u mal-Kommissjoni biex niddiskutu dawn il-kwistjonijiet u nsibu soluzzjonijiet. Biex naħla Jiena naħseb li dinja kwistjoni komplikata ħafna, miex soluzzjoni waħda għal kulħadd, l-approċ vertikali kif għadna qabel u importanti ħafna, irridu anki nikkonsidraw li huwa l-impatt pożittiv possibbli ta' dawn it-neħija, ta' dawn it-neħijiet. Allura inħossu illi eh, eh, ħafna drabi anki jibatuna talba biex nirrikonsidraw, imma anki trasparenza importanti ħafna u dana juri illi f'xifti ġimatilu ħna rnexilna noħorġu eh, rapport ta' trasparenza fuq YouTube wara illi għamlu dan anki Google u dan huwa importanti biex nagħtu informazzjoni qabel ma nagħmlu dawn id-deċiżjoni informali biex nieħdu azzjoni kontra l-kontenuti legali online. Much uh, and before uh, giving the floor to the members. Se ħafna. Uh, the European for a, uh, a brief reaction, uh, so I would like to give the floor. Nixtieq nadi il-kelma li sur Stein li huwa l-kap ta' l-unità ta' l-e-commerce u tal-pjattaformi online jekk jogħġbok. Iva, grazzi ħafna u wara nofsinhar it-tajjeb u grazzi ħafna tal-organizzaturi ta' din il laqgħa Grazzi lill kellima wkoll ta' dan id debattu tal livell oli ta' kwalità tajba ħafna. L-interventi ta'kom uraw kemm huwa suġġett sensittiv, kumpless u importanti, sfida kbira għal kull min qed jagħmel il-politika, aħna inklusi. Is-Sinjura Keller rappreżentat l-ideali, l-anijiet li huma l-istess bħalma rajna fuq l-slides tiegħek għal dak li huwa kontenut illegali imneħħi, kontenut legali protett u l-iżvilupp tal-ekonomija diġitali u kif qalet il-President speċjalment dimensjoni importanti huma l-SMEs naqblu bisħiħ u rakkomandazzjoni tagħna hekk għamlet kif ukoll għall ħidma tal-passat kif għal is-sur McNamee u x-xogħol tagħna tal-2012 li ġie eh, marab u identifikajna ħafna elementi li mbagħad daħlu dan ir-regolament fuq ir-rapportar ta' trasparenza, il-ħtieġa ta' salvagwardji ta' tneħħija eċċessiva wieħed mill-għanijiet li qegħdin nipprovaw nilħu. Is-Sur McNamee għamel referenza nuqqas ta' data u statistika minkejja dak li qegħdin nagħmlu studji, konsultazzjonijiet, għalhekk aħna dejjem nappellaw lill pjattaformi anke fir-rakkomandazzjoni tagħna biex intejbu l-monitoraġġ u jaqsmu d-dejta magħna għax nifmu l-iskala u l-evoluzzjoni tal-problema. Is-Sur Fajks għal li hemm jeżistu piżijiet amministrativi ma naħseb li huwa importanti din il-kwistjoni ta' gvernanza u rwol tal-pjattaformi tal-awtoritajiet pubbliċi, tal-liġi u biex da kollu jisir għabbażi eh, informata għandna bżonn id-data, monitoraġġ, informazzjoni, għax hekk le id-deċiżjonijiet jittieħdu għabbażi ta' data mhux sħiħa. Is-Sinjura Angolopoulos ovvjament għamet referenza għall-għanijiet ta' bilanċ tajjeb bejn id-drittijiet tal-bniedem mhux dawk illi wieħed semma fuq id-drittijiet tal-bniedem imma fuq smoħra fejn hemm iktar din hija ħaġa ġifieri kif nistgħu nibbilanċaw bejn drittijiet fondamentali u kif nistgħu nsolvu din il-kwistjoni ta' gvernanza min suppost jagħmel xiex. Kemm ħafna diskussjoni fuq miżuri proattivi il-Sinjura Angelopis stess eh, rikonoxxiet li waqt li ħagġejna l-użu ta' dawn il-miżuri fil-komunikazzjoni fil-rakkomandazzjoni eh, miex vinkolanti, imma rikonoxxejna il-kumplessità u l-importanza tal-kontest. U dan ġie muri missur Allen meta qal li meta niġu għal materjal ta' sfruttament ta' tfal, videos minn gruppi terroristiċi dan jista' jkun faċli, meta nitkellmu fuq il-diskors ta' mebeda forsi mbagħad isir iktar diffiċli ħaġa li nikonoxxu għalhekk aħna għalhekk adottajna dan l-approċċ vertikali li ġie msemmi ripetutament mhum suppost insibu soluzzjoni għal kollox imma hemm komunalitajiet imma hemm bżonn ta' salvagwardi, trasparenza, imma meta niġu għal tipi speċifiċi ta' kontenut hemm eh, differenzi eh, importanti. Issa fuq il-strumenti eh, awtomatizzati snjura reda tkellmet fuq dawn l-algoritmi dan kien dibattitu importanti ovvjament u s-sur Panċini fl-aħħar għamel punt illi nistaw naċċettaw li wieħed għandu bżonn kemm l-element uman, ir-reviżjoni umana, imma l-automatizzazzjoni e, l-algoritmi mħabba l-iskala enormi tal-fenomenu. U għalhekk jekk hemm erba' mit sigħat ta' uploading minn pjattaforma waħda, kemm nies ikollok bżonn biex tagħmel l-screening mingħajr ovvjament l-għajnuna tat-tamir tal-makni u għalhekk hemm limitazzjonijiet prattiċi u kol wieħed ma jistax Eh, jod biss fuq il-rati, kanna eluf ta' persuni qed jagħmlu screening għal kull minuta u rati sentenzjaw kontra miet ta' eluf ta' każijiet u għalhekk biex nwieġeb għas-Sinjura Mizzi u dak nistgħu nagħmlu eh, fuq Peppa Pig għax xina wkoll għandi wieħed mit-tfal tiegħi illi E, jaraw e, Peppa Pig għala volja huwa sigur ħafna ma jek il-karattri mbagħad tiġi abbużati u l kommissjoni saqsejt inċet tagħmel. Hemm dan l-approċċ doppju għandna bżonn avvis, mekanizmu ta' avvis effettiv wieħed identifika u għandna bżonn miżuri illi jgħinu n e, nis li jagħmlu x-xogħol tagħhom u jaqdu dmirhom kif suppost. U mbagħad u kważi wasalt fl-aħħar kellna Sur Fikes li kummenta fuq din l-idea ta' trusted flaggers jekk għandhom x'aġenda stess tagħhom aħna ma ħsibniex li huma eh, ser isibu soluzzjoni maġika xi miraklu, imma dawn huma trusted flaggers għax huma eh, ovvjament ikollhom il-fiduċa mill-esperjenza tagħhom għax jekk mbagħad dawn it-trust flag li dejjem għandhom raġun u tafu eh, hekk jistgħu jgħinu l-pjattaformi ma jkollhomx bżonn jieħdu deċiżjonijiet kollha huma ma aħna ma rridniex dejjem it-trust flag iż nagħmlu x'nagħmlu u għalhekk biex nagħmel taqsira Senjura, kella kienet tistaqsi għas soluzzjoni perfetta, suġġeriet l-qasbis tesisti, naqbel miegħek, għax hemm wisq kwistjonijiet komplessi u ħafna ehm, eh, deċiżjoni ta' valur per eżempju kif nidefinixu terrorizmu mħabba l-kontenut forsi qed naqqas imma video eh, dejjem anki wieħed jista' perikola l-ħajja tan-nies u għalhekk li ma se tkun is-soluzzjoni perfetta m'hemmx waħda tajba għal kollox u għalhekk għandna bżonn mod kollettiv naslu għas soluzzjoni li tista' tkun l-aħjar waħda. Grazzi ħafna, Issa għanna id diskussjoni għal-membri tagħna. Sinjura Reda, grazzi ħafna President. Dak illi smajt iċċara li ħafna l-idejat tiegħi kif qalet il-kollega tiegħi fil-kollega se nitkellmu għada fuq l-artiklu 30 fil-Komitat Affarijiet eh, Legali u l-Impatt u din il-proposta għandha bħala mira il-pjattaformi kbar ħafna bħal YouTube u Facebook. U lan huwa remunerazzjoni mtejba għall-offerti speċjalment fis-settur tal-mużika. Issa minn dak li smajt l-uniki kelliema illi jaqblu ma dan l approċċ ta' upload filtering huma YouTube u Facebook dawk il-kumpanija li suppost jkunu l-miri ta' din il-proposta waqt in-nies mid-dinja akademika u soċjetà ċivili u l-intrapriżi żgħar ma jaqblux. U għalhekk huwa diffiċli ħafna għalija nara kif din il-proposta suppost eh, tasal għal riżultati illi għandha bħala għaniet tagħha jiena mħasba ħafna l aħħar mill-aħħar din il-proposta se saħaħ il-nuqqas ta' bilanċ li qegħdin naraw fis-suq ta' drittijiet tal-awtur illum u se żżid mal-problemi ta' drittijiet tal-bnidem illi aħna rajna bl-automated uh, filters. Grazzi ħafna b'xi li forsi jixtieq jagħmel kumment. Iva, naqbel ħafna mal-kollega tiegħi Giulia. Meta tkellimna fuq dawn it-tlet oqsma ta' kontenut legali, illegali u kwistjoni ta' tkabbir u innovazzjoni, t-tlet parti tal-innovazzjoni hija importanti xorta naraw il-suq diġitali waħdini u l-kontenut diġitali imma għal dawk li huma responsabiltajiet tagħna għal dak li huwa s-suq intern diġitali dak li qegħdin narraw bħala liġijiet li qed jgħaddu minn hawnhekk il-Parlament se jkun ta' dannu kbir u għalhekk inkredibbli li qegħdin f'sitwazzjoni fejn minn naħa waħda qed nippravaw nittrattaw il-kontenut illegali imma minn naħa l-oħra għax hemm nuqqas ta' bilanċ nagħmlu xi ħaġa illi suppost eh, se tkun kontraproduċenti u għalhekk ma tantx għandi tama u lanqas ma jkollhomx lanqas ikollhom tama l-elettorat tagħna għax bil ġiet tagħna maħniex qed naslu dan il-bilanċ. Tajjeb ħafna li hawn dawn l-esperti bid-diskorsi tagħhom u jiena kuntenta ħafna illi kollox suwa reġistrat u dispeċina ħafna l-kollegi mhux qegħdin hawn. Tajjeb li konna kieku l-kollegi tal-Komitat tal-Affarijiet Legali li jismawkom mod tant elekwenti illi esprimejtu ruħkom. Walek xtaqt nirringrazzjakom tal-li ħattu l-ħin biex tkunu magħna illum u twaslu leħenkom għanna l-vot għada u jekk il-vot ikun kif eh, nasbu aħna kontra dak li vota dan il-komitat fuq l-artiklu 30 aħna se nagħmlu dak li nistgħu biex nres u dak li aħna nasbu illi jkun pass il qoddim Grazzi ħafna tal-qsamtu ma'kom il-ħin ta'kom. Grazzi ħafna. Grazzi lilek. Issa nistidden il-kellima jekk forsi għandhom xi kommenti ta' eluq fuq dak illi għadhom kemm smajt sebaw. Grazzi ħafna kumment malajr malajr fuq eh, strumenti awtomatizzati biex nifiltraw il-kontenut. Naqbel bisħieħ ma dak li ntqal. Il-kumpaniji iż-żar jew dawk medji pal sesnam m'għandhomx l-istrumenti kollha neċessarji biex ikunu żguri mija fil-mija illi tistaw tużaw teknoloġija tagħna biex timblokkaw il-kontenut fil-ammont li ġiġi uploaded kull minuta mas servizzi tagħna. Naqbel ukoll bisħiħ li forsi fil-futur sfortunatament mill perspettiva tagħna se jkunu forzati li nagħmlu outsourcing tas servizzi minn kumpaniji fermi kbar mill eh, l-iktar għaxar kbar li huma l-ġganti Amerikani tal-high tech dinja xi ħaġa li ma nixtieqx nara fil-futur. Thank you very much. Grazzi ħafna tal-mistoqsija u l-kummenti fuq il-prezentazzjoni tiegħi nixtieq intenni xi żewġ affarijiet l-ewwel net fuq il-content ID. Il-kuntest kien kuntest kif għad qabel li nipprovdi strument kummerċjali bħal ftehim possibilità li wieħed jaħdem ma' sidin biex wieħed isolvi problemi tagħhom u mill-banda l-oħrom banda l-oħra minajnu u daqstant fl-opinjoni tagħna mhuwiex mudell għal-leġislazzjoni jew xi tip ta' mudell għal kulħadd illi jaġixxi online biex isegwi l-istess approċċ aħna ħsibna illi fuq kwistjonijiet speċifiċi f'YouTube u l-opportunitajiet dan kien strument illi qabad it-triq it-tajba ta' talba li jintkom irċevejtu minn dawn right owners. Issa fuq il-kontest u diskussjoni fuq il-kontenut terroristiku li dija kienet kif għat qabel u kif għal il-sursang il-responsabilta maqsuma per eżempju, permezz tal-Global Internet Forum la' għan li naħdmu mal-bqija tal-industrija biex insibu Eh, soluzzjonijiet abbordabli u ta' skala biex kulħadd ikun jista' jitratta din il-kwistjoni hux biżejjed issa biex din tkun regola ta' dik is-sijal imma naqbel ma naħsibx illi s-sija li hemm bżonn biex wieħed ineħħi l-kontenut, speċjalment tal-kontenut turistiku huwa estremament kontraproduċenti għax jiżvijana milli naħdmu flimkien u nsibu dawn l-istrumenti abbordabbli ta' skala biex niċirdu konta dan il-kontenut u minflok qed jinforzana illi nifokaw biss fuq il-ħeffa u jekk jagħmlu hekk ovvjament se nagħmlu iktar żbalji u se jkollna nkunu imġiba iżolata u da se jkollu impatt fuq il-pjattaformi iż-żar. Thank you uh, very much. Grazzi ħafna lil kulħadd tal-li kontu hawnhekk, tal-li samtu l-veduti ta' kommana. ikun utli ħafna fid-diskussjonijiet li se jkollna fil-futur fuq dan is-suġġett. Dan huwa biss il-bidu. Għandna bżonn naraw dan hija sfida kbira għalina l-ġislaturi, grazzi ħafna tal-li jentuna u tajtuna dawn l-argumenti. Nixtieq ukoll illi nirringrazzja lil Ġulja ovvjament u nirringrazzja l-Komissjoni Ewropea tal-li tatna l-ewwel pass u issa għalina sa nkomplu bix-xogħol tagħkom. Grazzi ħafna lil daw kollha li kienu hawnhekk u nkomplu naħdmu. Grazzi.